Uh, welcome, uh, Madam Tyson. Nixtieq nilqa' hawnhekk Sinjura Tyson, il-Kummissarju nominat għall-impjieg affarijiet soċjali, il-ħiliet u l-mobilità tax-xogħol il-litra ta' missjoni ta' Jean-Claude Juncker, il-President elett, tajt li s-Sinjura Tyson se tikkontribwixxi għal proġetti li huma koordinati mill-Viċi President għall-impjegi li tkabbir investiment u kompetitività u um kif ukoll il-Viċi President għal Dialogu Soċjali u l-Euro. Ħataħdem mill-qrib ukoll mal-Kummissarju għal affarijiet eh, finanzjari, ekonomiċi, eh, tassazzjoni. Signora Tyson ħajkolla servizzi ta' appoġġ fil-Kummissjoni. Eh, DG ta' impjeg affarijiet soċjali u inklużjoni imma mbagħad imsaħħat dawn it-taqsimiet ir-riformi fuq is-suq tax-xogħol, il-ħiliet u l-kwalifiki, taħriġ vokazzjonali u politiki ta' adekwazzjoni tal-adulti ġittijiet tal-persuni b'diżabilità kif ukoll Eurostat tkun responsabli u kol għal relazzjoniet mal l-erba aġenziji, b'mod partikolari l-Aġenzija Ewropea għas saħħa fuq ix-xogħol u s-saħħa, iċ-Ċentru Ewropew għal iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali, l-Fondazzjoni Ewropea l titjib tal-kondizzjoni ta' xogħol u għejxin kif ukoll il- Fondazzjoni ta' Taħriġ, Fondazzjoni Ewropea, b'konformità mal-linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni il-Parlament jevalwa il-kummissarji nominati eh, għabbażi ta' wissat nikwota il-kompetenza ġenerali tagħhom l-impenn Europo u l-indipendenza personali se jevalwa l-arfin tagħhom tal-portofolli prospettivi tagħhom kif ukoll il-ħiliet tagħhom ta' komunikazzjoni qabel ma nibda jew niftħu is-smiħ U d-dimkom nishtiq najt uh, eh, li l-ek sinjora Tissin li inti weġibt bil-miktub għal kwistjonari preparatori u dawn it-weġibiet ġew imqasma l-istati membri fil-lingwi kollha għalek aħna imħejja b'mod tajjeb għal dawn il-mistoqsijiet li issa Għanres u għam mux bil-miktub imma bil-fom. tajn fuq l-istruttura ta' dan id-dibattitu? Sinjora Tisin, mistidna li eh, tamil stqarrija orali li eh, ma tistax iddum iktar minn 15 minuta se jkollha sa 5 minuta minuti fl-aħħar ta' din laqa sabiex tagħti stqarrija ta' konklużjoni un bat ħajkunem hemm ħin wara l-istqarrija ta' ftuħ għal 25 mistoqsija mill-membri tal-Parlament Ewropew u id-dibattitu ħajjimxi skont il-prinċipju ping-pong bi slots ta' 3 minuti għal kull slot iġifiri minuta minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għat tweġiba minħabba l-ammont konsiderevoli ta' mistoqsijiet aħna se neċċertaw bisħiħ li jrid ikun hemm il tal-ħin allokat għall mistoqsijiet jekk il-persuni ma jkunux eh, preżenti waqt it-time slot mela il- mbagħad il-persuna trid posta il slot mux se jkunem proċedura kaċrijaj u il-Kumitat Tampig u l-Kumitat il principal responsabli għal dan ismiħ imma il-Kumitat Kalt u Fem u kol se jidduħ sem fi smiħ pala kumitati assoċjati aħna nilqaw il-kollegi tana minn dawn iż-żewġ kumitati. U kif hemm miktub fil-lista tal-kelli ma sajsaqsu numru ta' mistoqsijiet skont il-mandat tal-komitati tagħhom l-ewwel round ta' mistoqsijiet ħajsiru mill-koordinaturi u rappreżentant ukoll mill-membri mhux affiljati. Nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom lejn il-fatt li ħajkun hemm interpretazzjoni fi 23 lingwa. Il-kellima għalhekk jistgħu jitkellmu bil-sin pajjiżhom jiena daqs se nagħmel hekk. Il-kellima huma mfakra li dak li se jgħidu eh, ħaj e, irrid jiġi interpretat u um, għalek importanti li um, ma naġlux meta nitkellmu. Signora Tyson ħabret li ħat titkellem bil-sin pajiza, l-Olandis, jew il-fjamming, u uh, uh, għalek um, uh, nishtiq nitlobkom tkunu ċari, preċizi, kemm jista' tukun intkom eh, li il-komaw kol fil-Parlament Ewropew tafu li s-Sinjura Tyson titkellem il-Franċis u l-Inglis. U eh, dawn il eh, dan is-smiħ jkun jiġi reġistrat kemm live kif ukoll imbagħad ħa jkun hemm arkivju tiegħu Se nitkellem ftit bl Zvedis sabiex nati xi kummenti personali ta' ftuħ. Memorja tiegħi mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' din is-sena li kell mela ċavejt eh, seħ telefon eh, minn assis u minn ant assis u u l-kwistjoni kienet eh, fuq parking u l-fat li kienem ħafna lorries li kienu għat jistennu konsinji u eh, li hemm xi għam li eh, qed jgħixu f'dawn il-lorries u eh, ma kellhomx collective bargaining u ma kienux qed jitħallsu meta ma kienux qed issuqu u ma setawx marru d-dar lanqas u kellhom problemi ġifiri u sabu diffikultajiet u koll dwar li għal dak l-għandu xieqsam għallikel li ġene u tafu li x-xitwa zvediza vera ħarxa u kienem min uża forn żgħar tal-camping u ehm, kellhom iżommu il-magni tagħhom xaw l-insa biex ikunu jistgħu jissaxnu il-lorri u ehm, qed naraw ukoll fi setturi oħrajn xi ħaddiema nisa li qed jiġu sfruttati wkoll din is-sitwazzjoni illum fejn ehm, dawn id-drittijiet tal-bnidmin li qed jiġu limitati ġifiri n-nies mhux qed bis biss bil-qatt imma m'għandhomx drittijiet l-Unjoni dal-lillin ħafna mill-lanijiet tal-Istrateġija 2020 iktar minn 120 miljun persuna din f'riskju ta' faqar u esklużjoni staċjali 32.4 miljun huma tfal F'Lulju ta' din is-sena il-qat fost iż-żgħażagħ kellu l-medja ta' 22% tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna differenzi bejn l-istati membri differenti hemm xi pajjiżi li tant għandhom ratolja ta' għad li iktar minn nofs iż żaħ ta' dan il-pajjiż ehm, Uma edha rajna il-konsekwenzi ta' dawn rajna dan fil-elezzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' din is-sena rajna dana fuq il-mappa tal-Ewropa palla sabiex jesprimu l-frustrazzjoni tagħhom ma eh, n-nis qed iduru għal partiti eh, li huma kontra demokrazija u għalek f'dawn il-ħames snin li ġejjin irridu aħna nsolvu l-kwistjonijiet ta' suq ta' xogħol u għandna noħolqu xogħlijiet ġodda u sostenibbli fejn mhux qed nikkompetu fuq eh, kondizjonijiet vera ħarox eh, ta' xogħol u kondizjonijiet eh, vera ħżina, kulħadd għandu jkollu l-istess possibiltajiet u kulħadd għandu jkun b'saħħtu fis-suq tax-xogħol, ġifiri irridu aħna nieħdu azzjoni b'saħħitha u l-Kummissarju f'dan il-qasam se ikolla jew se jkollu ħafna responsabilta f'dan il-qasam il-ċittadini qed jistennew li s-sinjura tisin tkun intelligenti biżejjed u eh, b'saħħitha biżejjed sa biex eh, timplementa dawn il-ħidmiet u eh, għandha wkoll tisħaq fuq il-kambjament mannix eh, u ma nistgħux nistennew issa wasal iż-żmien sabiex nieħdu azzjoni. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofon is-sirna Tisin għall-introduzzjoni dwar il-livell tagħha ta' ambizzjoni u azzjoni li tixtieq tieħu. Nixtieq nilqak hawnhekk fostna, Sinjura Tisin. hemm problemi bil-mikrofonu tas-Sinjora Tissen. Okay. Excuse me. Honorable Chair, esteemed committee. President Honorevoli, membri Stmati tal-Komitat, fil-ħajja importanti li najdu il-verita. Xini, Palissa għanna 26 miljon persuna fil-Unjoni Ewropea li huma qiegħda xi ħaġa li ma nistgħu aħna naċċettaw. 7.5 miljun zazu zazuwa Europa eh, bejn 15 u 24 sena la edin f'impjik, la fl-edukazzjoni jew taħriġ ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Iktar minn 124 miljun persuna jtjabtu jabtu wiċċhom mal-faqar, mal-esklużjoni soċjali xi ħaġa li ma nistawx naċċettaw għal anqas. Għalhekk l-anijiet tiegħi għal dawn il-ħames snin li ġejjin u maċari daqs il-kristall li niġġieldu għal iktar impjiegi postijiet tax-xogħol u għal ħarsin soċjali aħjar li nġildu kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Dawn huma l-prioritajiet ta' ħafna Ewropej u jiena konvinta li dawn huma takom ukoll. Ziz kollegi, pala membru ta' tal-Parlament eh, għal-iktar minn ħames snin u eh, Iva hemm impenn għal l-Europa aħjar jiena f'din l-awla f'din il-Parlament dejjem sħaqt fuq il-progress tal-Europa bi opportunitajiet u xogħlijiet aħjar għal nies jiena għamilt dan fuq bappoċ ta' maġġoranza wiesa u nista' nikkwota r-rapport tiegħi reċenti fuq fuq eh, l-Awtorità ta' Supervizjoni Bankarja u l-impenn tiegħi sabiex naċċerta li mhux biss kellna maġġoranza b'appoġġ għad-direttiva ta' servizzi ma li kienem ukoll kondizjoni ċirqa jiena dejjem ħedimt b'mod transkonfinali bejn il-partiti bejn u mal-partiti differenti. Jekk ħat approvaw il-ħatra tiegħi bħala l-Kummissarju responsabbli għal l-impjega affarijiet soċjali ħelitu u mobilità tax-xogħol, jiena se nkompli nimxi f'din l-istess tri u direzzjoni. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja kella l-effetti tagħha u l-miżuri speċjali li l-Unjoni kella tieħu sabiex tiġġielet il-krisi kienu meħtira qed nibdew naraw ir-riżultati ta' din il-politika l kem bil-mod. Imma ma xinniex aħna nirrissawraw il-fiduċa tal-Ewropa. Il-Kummissjoni il-ġdida se jkollha bżonn tikseb riżultati tanġibli li ċittadini kollha jkunu jistgħu jarawhom u jħossuhom il-President elett Juncker talabni minħabba fek li naċċerta nassigura li il-kelma social, soċjali tkun importanti nisħaq fuqa u li um, dan ikun mezz sabiex eh, naħdem fuq is-suqtana. Il-Kummissjoni il-ġdida se jkollha bżonn tagħti riżultati fl-isfera soċjali fil-portofol tiegħi għall-impjeg affarijiet soċjali l-ħiliet u l-mobilità tax-xogħol għalhekk jiena nixtieq nagħmel kontribuzzjoni importanti fl-imkien mal-viċi presidenti l-oħra nominati Aħna se jkollna bżonn naħdmu bħala tim. U irritna ċerta li il-politiki tagħna f'dawn il-ħames snin li ġejjin jikkonsidraw il-konsekwenzi u se naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi Katajnen Dombrovskis u Moskovici kollegi kif eh, għal Jean-Claude Juncker il-krizi għatma ma se spiċċa jekk se nibqaw bir-rata ta' 26 miljun eh, eh, persuna Ewropeja li ehm, edin edha. U il-kompetitività u l-aspetti soċjali dawn it-tnejn jagħtu il-bażi għal l-ekonomija soċjali u r-rwol tiegħi se jkun li, li eh, aħna li jiena nejn li l-nis jirġu jitlu fid-dinja ta' xulza biex nirġilet l-esklużjoni u l-faqar. U um, għanna nkunu nissew nizviluppaw is-suq tax-xogħol fl-Ewropa b'mod dinamiku, integrali wkoll fejn in-nies ikunu jistgħu jiksbu l-ħiliet li għandhom bżonn sa biex jikkonformaw mal-ħtiġijiet tan-negozji jiexu fej jiexu fl-Unjoni Ewropea. Taħriġ immirat li jkun disponibli għal kulħadd bi azzjoni immirata fuq eh, dawk in-nies qiegħda fuq mela- medda twila ta' żmien u l-mobilità tal-ħaddiema dawn kollha huma meħtieġa jekk aħna fl-Ewropa nixtiequ nerġgħu natu spinta l-qeddim li tkabbir u naqsu l-faqar dawk in-nies li jafuni u ma konxi dwar il-fat li jena qatt ma nfittex soluzzjonijiet sempliċi għal problemi komplessi. Peress li dana ma jwessalx għal kredibilta, huwa dizonest u mhux effettiv. Jena nixtieq li jkollna riżultati tangibli. Jena nixtieq li l-intraprizi jiżviluppaw jaddattaw ruħhom għal tibdiliet rapidi li qed isir minħabba l-globalizzazzjoni jiena nixtieq li l-ħaddiema jkunu jistgħu jikontribwixxu l-ħiliet tagħhom għal ħolqien tal-ġit fi bi ma taħt kondizjonijiet li se jigarantixxu d ta' tagħhom il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali tagħhom kif ukoll opportunitajiet indaqs irġiel, in-nisa u ċ-ċittadini tal-pajjiż eh, jew ċittadini differenti u eh, nies b'diżabilità. Dawna kolla għandhom ikollhom aċċess għas-suq u huma lkoll intitolati għal salarju indaqs u li nżommu aħna l-kompetitività tagħna u li namlu aħna s-sistemi tagħna tas-sukerta soċjali sostenibbli dana kollu se jitlob li aħna nikkastigaw il-labbus, labbus u għalek se nisħaq fuq eh, dawn l-erba prioritajiet. L-ewwel priorità il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. il Mela jekk qed nitkellmu dwar dawk il-postijiet ta' xogħol li jebu minħabba il-kriżi waslu għal telf ta' qed nitkellmu dwar miljuni ta' postijiet ta' xogħol. U għalhekk irridu nisqu u ngħinu speċjalment l-SMEs biex ikollhom kundizzjonijiet favorevoli ħajjek li jkunu jistgħu jniedu l-attivitajiet tagħhom kemm jekk huma tradizzjonali jew innovattivi u li jkunu jistgħu jibdew jaħdmu fis-swieq ġodda it tieni priorità aċċess għall-impjieg. Il-qat fuq medda wisa qed jirkorrispondi ma' popolazzjoni ta' ħaddiema li qed tixjieħ waqt li għandna żgħażagħ li qed iffittxu l-impjiegi imma mingħajr il-kwalifiki li għandhom bżonn. Issa m'għaddhomx pożizzjoni fejn jistgħu ikollhom aċċess għall impjiegi stabbli u rritu kunem hemm xi sforzi sekundari ħalli bekk iż-żgħażagħ in-nies l persuni b'diżabilità ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol u sa biex ngħinu lil nies qiegħda jerġgħu jitlu fix-suq tax-xogħol. U rritu ikun hemm mobilità aħjar tal-ħaddiema rridu aħna nipromuovuwa din il-mobilta. It-tielet priorità, il-kwalifiki, il kompetittività tagħna L-ewwel u qabel kollox isserraħ fuq eh, il-firxa ta' ħiliet tagħna il-ħaddiema tal-lum il-ġurnata jistgħu jaħdmu fuq oqsma differenti waqt ħajjithom u rridu aħna impattu għannu nuqqas li hemm għal ta' ħiliet u l-iżvilupp ta' dawn il-kompetenzi u talenti tal-ħid ħiliet kemm jekk qed jaħdmu għal xi ħadd jew jekk qed jaħdmu għal rasom. Ir-raba priorità il-protezzjoni soċjali fl-2010 aħna fassalna għan ċar. Sas-sena 2020 aħna nixtiequ naqsu n-numru ta' nis li jgħixu fil-faqar u esklużjoni soċjali bi 20 miljun imma il- ġara l-kontra minn dak li jedna għax kien hemm żieda minħabba l-kriżi fil-faqar u l-esklużjoni soċjali. Is-sistemi tagħna tas-sigurtà soċjali rridu jkunu iktar effettivi u iktar immirati u ffokati fuq, fuq ir-riżultati ma jridu jibqgħu sostenibbli wkoll fuq medda twila ta' żmien. Eżiz kollegi, sabiex nikseb dawn l-anijiet, jiena se nuża u nisfrutta l-istrumenti kollha disponibli l komissjoni u se nifoka b'mod partikolar fuq erba' linji. L-ewwel linja. L-investiment meħtieġ għandu jiġi mobilizzat l tiegħi huwa li nistimola l-investiment tal ħolqien tal-impjegi sabiex nejn lil nies qiegħda jeġgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol f'dan il-kuntest jiena se naħdem flimkien ma' Viċi President Jirki Katajnen sabiex inħejji l-mobilizzazzjoni ta' 3 biljun euro ta' investiment li um, ħabbar Jean-Claude Juncker. Jiena nista' nassigurakom li se nimmobilizza l-istrumenti finanzjari kollha disponibbli sabiex ninvesti fil-popli differenti, mod partikolari l-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Fond ta' Għajnuna Ewropea għal dawk li l-iktar jinsabu fil-bżonn kif ukoll il- font eh, għal ġustament eh, minħabba l-globalizzazzjoni, il-font Ewropew U um, jiena se naħdem sabiex nati l-impig il-ħiliet u sabiex nġilet kontra l-faqar. Jiena se naħdem u kol veloċita sabiex l-inizjattiva għazzazax li jieġu jitlu eh, fl-impig li din l-inizjattiva titħol fis-seħ un bat fuq il-governanza ekonomika. Ridu aħna naġlu ftit iktar hawnhekk u l-politiki soċjali rridu jkunu iktar preżenti fis-semestru Ewropew jiena se naħdem il-qrib mal-Viċi President eh, Dombrovskis u l-kollega Moskovici sabiex naċċerta li d-deċiżjonijiet li se jittieħdu ħaj jikkonsidraw ħafna ħjar l-effetti soċjali u riformi strutturali li jinsaħħu r-riformi li huma għaddejjin bħalissa fl-istati membri IVA huwa meħtieġ imma dana jitlob iktar attenzjoni ċertinata l sustenabilità tar riformi u l-ġustizja, l-impatt soċjali u l-evalwazzjoni tal-impatt soċjali ta' dawn il-programmi ta' poċe fuq il-pajjiżi vulnerabli se jkontribwixxi lejn dan l-an. Id-dialogu soċjali u koll irrid jiġi imnidi nista' naħdem flimkien mal-Viċi President Dombrovskis sabiex naċċerta li l-impjegati u l-ħaddima fuq livell nazzjonali u livell Ewropew u l imsiħba reali tal-semestru Ewropew. U importanti li niddiskutu riformi soċjali diffiċli bisħiħ mal-imsiħba soċjali u rridu nevolvu l-atturi kollha prinċipali li jkopru l-spettrum soċjali u ekonomiku kollu kelmu inklus l-SMEs dawk li jaħdmu għal rasum li um qed jipprovdu maġġoranza kbira tal-impjegi u postijiet ta' xogħol fl-Ewropa llum il-ġurnata. Mbagħad it linja li regoli komuni jkunu proporzjonati huma essenzjali li biex aħna nżommu livell indaqs inħarstu il-ħaddiema fis-suq eh, uniku minn ma noħolqu piżijiet żejda Eh, fuq eh, dawk li qed jibbenefikaw. Jiena se naħdem mill-qrib ma l-istati membri sabiex naċċerta trasposizzjoni u l-infurzar tal-leġislazzjoni eżistenti jiena naħseb li dan irid jiġi jimsaħħaħ u b'konformità ma l-aġenda fuq ir-regolamentazzjoni intelligenti smart regulation jiena se nevalwa wkoll il-leġislazzjoni li diġà teżisti sabiex naċċerta l-implementazzjoni effettiva proporzjonata u sempliċi. Aħna rridu pereżempju nistudjaw smabħal bħal ħarsin tal-ħaddiema mill-riski ġodda u fuq bażi ta' din jina se niprofa il-modernizzar, niproponi il-modernizzar tal- simplifikazzjoni xirqa tal-laki leġislattiv tagħna waqt li inżommu livelli ola ta' protezzjoni. Jiena se nikkonsidraw ukoll li jiġu żviluppat inizjattivi ġodda fejn hemm bżonn ta' dawn u f'dawk l-oqsma li għandhom x'jaqsmu mal-mobilità tal-ħaddiema. Bħala l-aħħar punt, il-ħidma tiegħi li nisfrutta kemm nista' l-istrumenti li għandna diġà l isħubija li għandna u fis-snin li ġejjin nibni flimkien mal-Parlament Ewropew mal-Kunsill u l-membri tal-Kunsill mal-imsieħba soċjali u l-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni nibni Ewropa li hija iktar ġusta u iktar sostenibbli fil-ħames ġejjin jiena se naħdem bi kooperazzjoni mill-qrib ma' dan il-Parlament u jiena se nkun disponibbli sabiex nidiskuti b'mod regolari il-qada twalli tal-ħidma tagħna għan komuni. Iċ-ċittadini, is-saħħa tagħhom, ix-xogħol tagħhom, il-benessri tagħhom l-Europa jadwar n-nies intkom tistaw serħu fuq jaxina sen kun l-allejat ta'kom sabiex namil tajb fuq dan l-lan. Grazzi. Thank you, uh, Madam Tyson. Uh... Grazie, Signora Tyson. Issa nadu għal-membri skont il-lista ta' kellima. Sir David Gaza mill-grupp tal-PPE. Thank you, Chair. Commissioner Desig. Kommissarju nominat, fint fil-diskors introduzzjoni tijak, sħaqt diversi drabi u għandek reġun. illi ħol inta xol għandu jkun il-muftiħ għal-Kommissjoni ġrida. Għanna ta' 20 miljun huma qiegħda u appoġġ għal eh, minu qiegħed sabiex isib xogħol huwa importanti ħafna fil-portafol tiegħek għandek diversi strumenti li jaħdmu fuq dan fejn indirizzaw il-diskrepanzi, saħħu l-mobilità, u few anka strumenti essenzjali huma affarijiet tajbin, imma dawk li huma lesti jaħdmu eh, mhux biżejjed. Hemm bżonn ukoll disponibilità ta' xogħol Xtaqt inkunna fil setti pjana l-Kommissjoni sabiex toħloq il-ċirkostanzi ideali sabiex nimmassimizzaw opportunitajt ta' xogħol. Thank you for this question. I think it's Grazzi ħafna tal-mistoqsija, naħseb li hija mistoqsija importanti. Anzi, ħan nitkellem bl-Olandis. Naħseb li din hija kwestjoni importanti ħafna għaliex xol inta xogħol hija aktar kwestjoni ta' li tħarġ persuna, trid tiżgura li mobilita, trid tiżgura illi dawk illi għandhom xogħli disponibbli eh, jiġu kontat ma' persuni li ma' qiegħda. Jekk rajt it-teni, it-laxar l-inni gwida ta' Jean-Claude Juncker tara dawn l-aspetti kollha ġew koperti. Għanna politika l-xogħol, kabbir, bidla politika, imma tkabbir hija ħaġa li għandna niżguraw ukoll hemm bżonn anke investiment kabbir mhux biżejjed trid tiżgura li tkabbir joħloq ix-xogħol. Pero zgura nabżon it kabbir Jean-Claude Juncker għal hemm il-programm ta' 300 biljun ta' investiment, hemm diversi inizjattivi illi se jiġu implementati sabiex niżguraw li jkun hemm tkabbir fil-qasam ta' riċerka u żvilupp, pereżempju rridu niżguraw illi ma jkunx hemm regolamentazzjoni żejda. Hemm diversi ostakli legali u ostakli oħrajn li jaqtaw qalb minn ħaddem u dawn l-ostakli għandhom jitneħew jew jiżarmaw. Irridu nistimulaw l-SMEs u hemm bżonn nippromovu persuni li jridu joħolqu x-xogħol hemm bżonn niżguraw il-noħol u kapital tas-suq sabiex investituri ma jkunux dipendenti fuq il-banek imma jistgħu jinvestu fis-suq. Hemm bżonn niżguraw illi il-provista u domanda jibbilanċaw il-xurxin dawn huma żewġ aspetti tal-midalja soċjali, tal-munita soċjali Hemm bżonn li jkun hemm tkabbir, hemm bżonn niżguraw li jkun hemm ħarsin soċjali u jkollna x-xogħol, grazzi. Uh, I'll give the floor to Jutta Steinrich. Jutta Steinrich, għal grupp tal-SND. Guten Morgen, äh, Frau. Lodwa tajba, Signora Tyson. Jiena nixtieq li fissem il-Partit tas Soċjalisti Demokratiċi nil-akawek fostna. In-nies Ewropej u anke aħna qegħdin nistennew illi fil-fatt ikun hemm il-iktar kompetittività iżda din tkun ġusta is-social dumping il situazzjoni illegali sfortunatament huma affarijiet li qed nesperjenzaw ta' kuljum. Il-President elett tal-Kummissjoni Sur Juncker qal illi fil-fatt hemm bżonn li aħna nanalizzaw l-iktar partijiet dajfa u nuqqasijiet li għedin waslunna sitwazzjoni li nsabu fiha llum. X'inhuma l-problemi speċifiċi li qed tara inti llum u x'qed tipproponi b'mod konkret ħalli nofru futur aħjar lil ħaddiema tagħna żdanka lill kumpaniji fuq il-livell reġjonali illi fil-fatt Eh, eh, jishti u kol niprotegġuħom mill eh, dan l-legalitajiet u x-xogħol qed ikun effrut b'mod illegali u pagien asmen li suppos grazzi. Raw. Grazzi ħafna Sinjura. il kustjoni hija sensittiva ħafna. U l-iktar ħaġa importanti li regoli jiġu rispettati. Din hija ħaġa li mhux dejjem naraw ara minn analiżi morna naraw id-direttiva bażika u rajna hemm bżonn nindirsaw din jew xi ħaġa oħra. U ġi deċiż illi qabel ikun hemm ġestjoni permezza direttiva, ġveri direttiva ta' ġestjoni, sa' responsabilità tiegħi jien niżgura li direttiva tiġi implementata kif suppost fl-Istati membri, strumenti ġodda eh, sabiex nġeddu l bow għandhom jiġu implementati b'mod effettiv. Il-kollaborazzjoni bej servizzi u spezzjonijiet ta' pajjiżi differenti trid tkun żgurata hija kondizzjoni assoluta sabiex nirreġistraw suċċess. Imbagħad Rridu naraw fir-realtà l-affarijiet kif ser jiżvolġu. Id-direttiva ta' ġestjoni ġar darba ta' applika u ġar darba naraw l-affarijiet jaħdmu kif suppost, darba naraw li solvejna ħafna problemi jekk mhux kollha f'dak il-każ rridu nagħmlu evalwazzjoni u naraw nistgħux nagħmlu xi ħaġa mm, Sa' nettant ma nix nibżaw mid-direttiva bażika li xnafu li hemm punti li jistgħu jkunu problematiċi, nafu li kien hemm diskussjonijiet fuq ċertu kwestjoni ċentrali, bħal pereżempju il-salarju minimu, tariffa minima u jekk naraw li hemm problemi, għanna jkollna l-kuraġġ li nevalwawhom u naraw jekk permezz ta' direttiva bażika għandix bżonn riforma. Immejja nibdew nimplementaw eh, il-direttiva ta' ġestjoni minnajr ma u għajnejna u ninjoraw ninjoraw kollox u għanna anka nindirizza kwestjoni diffiċli fid-direttiva bażika danu li eh, rizzjajt jgħid Juncker meta kienet jitkellem fuq id-direttiva dwar ħaddiema. Signora McIntyre, fissem li sijar. Grazzi. Signora Tyson għawnek edha jina. Fissem li sijar, neħu għosna nara dal-ħodu. Fl-axħar tal-axħar parlament, adottajna rapport bit kif tista' l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi sabiex toħloq eh, ambjent ospitabli għal negozji u startups sabiex noħol x-xogħol. Din kienet inizjattiva mill-Kumitat tal-Impjiegi. U wieħed mill-punti li semmew kienet xejra riċenti ta' kumpaniji illi ritornaw produzzjoni u servizzi lejn Ewropa u l-opportunitajiet li dan iġib għal ħolqin ta' xogħol. Għal daqstant nemnu li l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea għandhom opportunità ta' deb sabiex jaċċeleraw din ix-xejra u bekk iġibu x-xallura fl-Stati membri. Tkellimna dwar possibilità li nistabilixxu one-stop shops sabiex ikon opportunitaj ta' negozju u inti kif tara r-wol tal-Kommissjoni sabiex tejna nizguraw aktar postit ta' xogħol kontinentana. Ja, thank you well, Mevrouw McIntyre. Um... Grazie, Signora McIntyre. Irridu niżguraw bla dubju illi konna klima ħjar għall-intraprizi fl-Ewropa. Jekk irridu postijiet tax-xogħol, hemm bżonn noħolqu xolit anka fis-settur privat mhux pubbliku biss, hemm bżonn investu u hemm bżonn li l-investiment ikun attrenti għal negozji għandu jkun interessanti l qed jiżviluppa u għandna jkollna l-kuraġġ illi nħadmu persuni ġodda li noħol opportunitajiet ta' tkabbi. L-istrumenti kollha li għandna għandna nużawhom. Ma nistawx ngħidu illi hemm uh, paketta maġika, ħaġa waħda biss nikkonċentra fuqha biss appuntu hija kwistjoni multidimensjonali u l-ostakli kollha li naraw u li nħossu li huma inaċċettabbli u li jostakolaw it-kabiru l-iżvilupp daw l-ostakli għandna nippruvaw inneħħuhom u mingħajr dubju għandna naħsbu wkoll fis-simplifikazzjoni amministrattiva. Il-Kommissjoni għal da stant eh, proċedura, strument li fl-opinjoni tiegħi utli ħafna strument evalwazzjoni dispożizzjoni kollha qabel nitlu fi proposti ġodda. U se nagħmluh b'attenzjoni hija kwistjoni importanti ħafna u eh, ħanamlu evalwazzjoni ta' deċiżjonijiet anka wara li nkunu ħadnihom. Dan huwa aspett ieħor importanti u hemm bżonn li dan l-eżerċizzju isir eh, bajnejn miftuħa mingħajr ma ninjoraw xejn. Irridu nirverifikaw il-leġizlazzjoni kollha mingħajr ma ninsew il-mira ħarija. il-ħarsin u importanti ma rridu naraw kif dawn ir-regoli eventwalment jistgħu jiġu adekwati sabiex niżguraw illi kumpaniji kun jistgħu jaħdmu b'mod effettiv mingħajr ma ninjoraw il-ħarsin Għandi ħafna xi għajt imma żewġ minuti diffiċli tirrispondi kollox ukoll u xek, però hemm bżonn konna klima ħjar l intraprizin kella mhux ser nexxina noħol ktar postijiet ta' xogħol. Eh, Marian Hart. Grazzi, Sinjura Harkin. Fissam il-grupp tal-Alde, Ek. Grazzi, kommissarju nominat, merħba anka fissam il-grupp Alde. Fil-risposta bil-miktub li parlament għat li sissa ma' Irnexxinix nilqu l-numru ta' miri ta' Ewropa 2020 u fil-fatt. Meta ġu għal miri ta' esklużjoni soċjali u anka rati ta' impjiegi fallejna iva. U Jean-Claude Juncker dal lodu fil-fatt qal għandna nevalwaw il-konsekwenzi soċjali ta' kull miżura li nadottaw. Issa, fid-daw tal-fatt li l-kisbiet tal-Europa 2020 u l-miri ta' Europa 2020 huma marbuta mal-ħidma ta' semestru Ewropew, x'tibdil hemm bżonn fis semestru Ewropew sabiex niksbu l-istrateġija il-miri ta' strategija 2020 pal aktar indikaturi soċjali, insaħħu l-implementazzjoni tagħhom, involviment reali mill-Parlament Ewropew fil-proċess u kull proposta oħra u 'glista' jkollok inti wkoll. Thank you well, mevrouw. Um... Grazzi ħafna. Hemm żewġ affarijiet fil-fatt li ma marbutin flimkien li semmejt inti u hemm bżonn niżguraw illi semestru eh, kollok tar saħħa dan naraw ħanka fil-lini gwida tal-President elett Juncker dan huwa responsabilità li natajna speċjalment jiena bil-portafol tiegħi. X'nistgħu nagħmlu fis-semestru sabiex insaħħu il-miri Europa 2020, sabiex il-semestru jkun iktar soċjali, għanna mm, possibilitajiet differenti. Maġ bisna possibilitajiet imma għanna anka responsabilta kridu li għanna qoddimna. L-indikaturi soċjali jeżistu, imma eh, jieħdu jisu post sekondarju, jisa xaġa użiljari. Mm, Nħarsu le ma ma tantx namlu aktar fil-prezent. Li rridu namlu, li namlu sforz u fil-grob tal-Komissarju jmissam dan il-ftejim l-indikatori soċjali għandhom ta' aktar saħħa. U naħseb illi għanna naraw nistawx nerġaw għom fl-istess kategorija pal-indikaturi l-analizi makroekonomika. Sabiex meta nidentifikaw problema nkunu nistaw namlu analizi fid-dettal. U dan sabiex ikon narfin aħjar ta' dak li qed jiġri fl-Stati membri u dan eh, fl-aħħar mill ħar jiġi tradott anka fir speċifiċi l kull stat membru. Ħaġa oħra li rridu nagħmlu f'da semestru u li nivolvu aktar il-partner soċjali. Namlu ħafna rakkomandazzjonijiet imma rakkomandazzjonijiet li għandhom jimplementaw l-istati membri li dun noħol u prattaforma u l-Istati membri xi kultant iħossuhom um, illi eh, emminet indaħlilhom eh, anka l-Parlament hemm bżonn eżerċizzju qabel l-investigazzjoni annwali tal-tkabbir eh, illi jkun hemm kollaborazzjoni li rridu segbu l-proċeduri adekwati il rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż U eh, fl-aħħar mill-aħħar irridu nismaw il-xulxin sabiex niżguraw li dan l-istrument gvalidu jiġi użat bl-aħjar mod possibbli. Susan, uh, jgħatli velkom jassoja. Grazzi, signora Kari, għal grupp GWNGL. Merħba u grazzi għall introduzzjoni interessanti tijak. Xtaqt nifoka fuq is-suq tax-xogħol sfida kbira qed naraw dejjem aktar li ħaddiema jinsabu taħt pressjoni sabiex jistabilixxu ruhom bħala self-employed folots u bati waqfu kumpaniji sabiex ma eh, minna ħaddem ma jkollux għalfejn japplika affarijiet bħal maternity leave l-iktar huwa Is-settur tal-avjazzjoni li huwa mill-qud kienu konferenza mal-bdoti u għalunna li minħabba dan tant huma mħasba li dan qed ikollu anka impatt fuq sigurtà fuq it-titjiriet għaliex hemm stress fuq il-post tax-xogħol. Il-mistoqsija hi se tagħmel sabiex tindirizza il problema x'inizjattivi ser tieħu sabiex niżguraw illi eh, min jaħdem fl-abjazzjoni kollu kondizjonijiet essenzjali din għal fl-interess tan għal Iva, l-kwistjoni ta' self-employed uh, folots ejja kwestjoni ta' eh, leġizlazzjoni tiġa abbużata ma nistax naċċettaw dan. Min ħajħu l-inizjattiva l unet l-Istati membri, ovvjament, li mżon jagħmlu monitoraċ adekwat u jiżguraw li regoli qed jiġu rispettati. Bla dubju, fiħdan is-soċjetà hemm moqsma fejn impressjoni fuq vidwi sabiex jippreżentaw ruħhom bħala fil employed imma ma nsibx li nistgħu naqblu ma' dan. Jekk għandek individwi li qed jgħidu li se jagħmlu ta' biruħom li huma self-employed li jaħdmu għal rashom, eh, eh, le hemm regoli jekk inti persuna li tħaddem, jekk inti persuna taħdem għal rasek, irridu niżguraw li regoli ġu rispettati. Din kien kwestjoni Ewropea tapplika f'kuntest transkonfinali Hemm għandek persuni li eh, b'mod fals jgħidu li jaħdmu għal rashom u jfisser dan u il-dawn qed jevadu taxxa għanzi leġiżlazzjoni illi ħdimna flimkien sabiex għaf fl-Ewropa. Dan ifisser li stabilixxejna pjattaforma fl-Ewropa sabiex niġġieldu xogħol mhux dikjarat U jiena konvinta illi rridu nagħmlu aktar sforzi sabiex niġbru aktar informazzjoni fuq livell ta' stat membru sabiex ikonna qafas ċar tal-mekkanizmi użati sabiex niġġeldu l-fenomenu ta' nies li jgħidu li jaħdmu għarras u ma jkunx minnu. Bat naraw x'inizjattivi se neħdu aħna. Bla dubju, hija problema u jiena naqbel ma dawk li jixtiequ jiġġieldu kontra il problema Grazzi. Jean Lambert tal grupp tal-ħodor. Thank you, President, and welcome. Grazzi, President, u merħba Signora Tyson anka fil-fisem il-grupp tagħna. Fuq il ħol tax-xogħol u dak li tajt inti dwar Ewropa Sostenibbli għaliex minn perspettiva ħadranija nistgħu naraw li l-ittra ta' missjoni tal-President elett Juncker ma ta' lebda priorita fuq eh, ħolqien uh, ta' miljoni ta' xogħlijiet lokali u sostenibbli billi nekoloġizzaw l-ekonomija tagħna u nikkapitalizzaw fuq benefiċċji soċjali oħra li jiġu minn tranzizzjoni ekoloġika. Għanna nixtiequ naraw kif inti ser tiġġielet għal ħiliet ekoloġiċi u tranzizjoni kollha ħadranija fil-Kummissjoni ġdida b'mod partikolari xogħol tkabbir investiment, pereżempju, pakket din id-direzzjoni u forsi hemm xlet passi konkreti illi inti ser uh, tagħti priorità lejhom fdal qasam Ja, thank you well, mevrouw. Grazie ħafna, Signora Lambert. Attenzjoni fuq xogħlijiet ekoloġiċi essenzjali rajna fil-kriżi fejn ħafna xogħlijiet intilfu. U ma naħsibx li għandna nkunu naivu naħsbu li l-istess xogħlijiet sejġu lura. Ninsabu f'soċjetà li tinsab taħt tranzizjoni. Għandna problemi brabta mal-enerġija u rridu nkunu aktar eh, sostenibli U dan għandu, din għandu tkun id-direzzjoni bażika li għandna nadottaw, dan għandu jkun il-prinċipju ċentrali sabiex naraw kif ser nimxu fil-ġajjini. U dan għandu jkun trodott fil-politika l-impjegi wkoll dun niżguraw li tranzizzjoni tkun possibbli anke fuq is-suq tax-xogħol. Irridu niżguraw il-persuni li nsabu fuq suq tax-xogħol dawk li tilfu xogħolhom jew zazah li għadhom qed iħejju ruhom sabiex jitlu fis-suq tax-xogħol illi jkollhom il-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu jistaw jiddaħlu fis-settur il-ġodda u fil-kumpaniji il-ġodda. Irridu namlu sforz reali fil-kuntest ta' taħriċ u edukazzjoni, rridu niżguraw li konna l-ħiliet meħtieġa u l-inizjattivi li għaddejjin pal komunikazzjoni l-ekonomija ġdida na xolit ekoloġiċi dan kollu mhuwiex marġinali Dan huwa ċentrali għal soċjetà li eh, tinsab taħt tranzizzjoni, bżonn ikollna l-kuraġġ sabiex ninvestu f'proġetti ta' innovazzjoni, għandna jkollna l-kuraġġ sabiex nesperimentaw u rridu niżguraw illi nużaw l-istrumenti li għandna fl-Ewropa għal dan il grazzi. Grazzi ħafna sa Laura Agira għall DFTD. Ikjoġbok. Grazzi ħafna, Signor Presidenti, Aziz kollegi, Honorable Tyson, inti taf illi f'pajjiżi bħalissa hemm kwistjoni li għandha x'taqsam ma' ċittadinanza li tippermetti lil dawk li fil-fatt ma jisibux xogħol li ngħataw għajnuna sabiex finanzjar sabiex ikunu jistgħu jsibu xogħol ieħor. Iżda fl-istess ħin aħna qegħdin naraw li din il-persuna tkun qed tagħti lura dan l-impenn soċjali eh, li tkun irċiviet. Inti taf li dan huwa strument importanti ħafna sabiex aħna ngħinu lill-ċittadini tagħna issa li għaddejjin minn dal-perjodu ta' sterità. Inti taħseb li l-pajjiżi kollha għandek tatjon pariri li għandhom jihdu impenn sabiex jgħatu din l-ajnuna. Eh, għabbażi ċittadinanza u minn xogħol importanti ħafna anzi l-istanejt fundamentali f'dan il periodu li għaddejn minnu bħalissa. Jiena nixtieq eh, illi nfakrek fuq l-impenn rridu nieħdu li rridu nerġgħu nagħtu l-fiduċja fi l-ċittadini, l-fiduċja li huma jistgħu jpoġġu fina. Grazzi. Grazzi ħafna. paga minima għal ħaddiema naħseb illi fis-seklu 21 aħna rridu garantixxu dan lil ċittadini tagħna u s-soċjetà għandha tħeġġeġ liċ-ċittadini sabiex jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom u rridu ngħinu lil dawk in-nies illi għal xi raġuni jew oħra mhumiex qed jirnexxilhom isibu xogħol iva għandhom ikunu protetti u naħseb il-paga minima hija xi ħaġa li tista' tenna ħafna f'dan ix-xogħol. Naħseb li jekk ikolli nirrakkomanda x'għandu jiġi fil-pajjiżi kollha iva naħseb li waħda mir-rakkomandazzjonijiet tkun li għandu jkun hemm paga minima fil-pajjiżi kollha. Però aħna m'għandniex il-mezzi illi nistgħu nimponu li dan għandu jsir fl-Unjoni Ewropea kollha għandna trattat li rrid ikun irrispettat u naħseb allura li fuq il-livell Ewropew aħna nistgħu nistimulaw, nistgħu noħorġu b'rakkomandazzjonijiet iżda ma nistgħux nimponu

xejn fuq ħadd u aħna diġà qegħdin noħorġu ċertu rekomendazzjonijiet li huma speċifiċi għal ċertu pajjiżi u qegħdin noħorġu b'dan is-suġġerimenti. Ġifieri aħna din nippruvaw naraw kif nistgħu niġġieldu kontra l-faqar u kontra l-esklużjoni soċjali. Dan huwa wieħed mill-istrumenti iżda mhuwiex biżejjed. Aħna rridu niskuraw li kulħadd ikun attiv, irridu ninvestu iktar fiċ-ċittadini tagħna, rridu naraw li ċittadini tagħna jkollhom l-opportunitajiet sabiex joħorġu lilhom infushom mis-sitwazzjoni ta' faqar ħalli bekk ikunu jistgħu jerġgħu jsibu xogħol u jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Aħna iva naqblu illi l-aspett tal-paga minima u aspetti oħrajn huma importanti ħafna iżda l-paga minima m'għandix tkun nassa fija nnifisha, aħna ma nixtiequx illi n-nies iserħu fuq din il-paga minima u jiqfu hemmhekk jistagġnaw naħna rridu nżommu bilanċ bejn il-paga minima lajnuna finanzjarja li tista' tingħata u bejn il-ħeġġa li wieħed ikollu sabiex jerġa' jsib xogħol jerġa' jidħol fid-dinja tax-xogħol. Aħna fl-Ewropa qegħdin nippruvaw nappoġġaw lill-Istati Membri fit-tfassil ta' budget ta' referenza dan aħna iva nistgħu nagħmlu fuq il-livell Ewropew ħalli eh, nkun nistgħu nejn, iżda ma nistgħux ninsistu fuq l-introduzzjoni ta' baga minima pal di. Grazzi ħafna il-kollega Limes, l-onorevoli. Sinjura Komissarju nominata, nixtieq li nsaqsik żewġ mistoqsijiet nixtieq li tini tweġiba speċifika li imma inizjattivi leġislattivi mhux leġislattivi inti ħatiħu sabiex aħna nkunu nistgħu ninkludu lil nies li għandhom problemi eh, joħtiġijiet speċjali dawn huma l-iktar nies li jkunu vittmi ta' kriżi ekonomika u soċjali fil-Greċja hemm ħafna nies li għandhom dawn il-ħtiġijiet speċjali u ma jistgħux iħallsu għal kura fil-isptarijiet, dawk li għandhom problemi anka ta' natura psikoloġika ma jistawx jagħmlu l-ebda programm ta' taħriġ u fl sessin għandhom bżon li jingħataw kura tas-saħħa. Inti tkellimt fuq suq wahdini tax-xogħol fl-Ewropa u tkellimt ħafna fuq il-mobilità. Taħseb ma taħsibx li dan jista' jwassal immigrazzjoni qawwija minn pajjiżi tan-nofsinhar li jiġu mill-Greċja pereżempju jmorru fil-pajjiżi ta' Tramuntana, in-nies li huma l-iktar iktar kapaċi fil-pajjiż tagħna ħajmurru allura jsibu xogħol fil-pajjiżi tat-Tramuntana u dan jista' jwassal għal brain drain. X'tista' tagħmel fuq situazzjoni problema bħal dik. Grazzi ħafna. Ningrazzjak eżis kollega tal-mistoqsijiet tiegħek. Inti għat ħafna mistoqsijiet fl-imkien ħan iprova nwieġeb minn kien ma tanċanna ħafna ċansa biex nwieġbu. Mela xħana ma sabiex nieħdossib in-nies li għandhom diżabilità jew ħtiġijiet speċjali l-ewwel nett aħna irridu inħarsu il-dera tagħhom, l-immaġni tagħhom fajnejn in-nies. Aħna irridu infakru li ċittadini tagħna li ma jfissirx li jekk inti għandek diżabilità ma tista' tagħmel xejn. Aparti minn hekk aħna rridu nimplementaw u nosservaw eh, l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni li tħares iċ-ċittadini bid-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol irridu naraw dawn in-nies li għandhom diżabilità jew ħtiġijiet speċjali kollha maċċess xorta waħda suq tax-xogħol u apparti minn hekk aħna konna firmajna konvenzjoni tal-flus maquda li kienet edha tistabilixxi numru ta' drittijiet fundamentali għan nies li għandhom diżabilità. U naħseb li jkun tajjeb li aħna naraw kif nistgħu nimplementaw din il-leġislazzjoni fil-prattika sabiex inkun iktar speċifika fil-futur qarib, forsi nkun nistgħu nimplementaw leġislazzjoni dwar it-tisħiħ tal-aċċess tas suq tax-xogħol għal persuni li għandhom żvantaġġ minħabba id-diżabilità tagħhom. Aħna nixtiequ li minħata tal-Kummissjoni noħorġu bi proposta l direttiva ħalli verament ikun hemm suq waħdini għal prodotti servizzi u anke għal ħaddiema illi fil-fatt għandhom ċertu diżabilità anke dawn il-ħaddiem għandhom ikollhom aċċess kemm għas-suq ta' prodotti u servizzi kif ukoll għas-suq tax-xogħol. Issa dwar il-mobilità. Il-problema li semmejt inti l-biża li jkun hemm ħafna nies li għandhom ħiliet u li huma mħarġin ħafna li jitilqhom il pajjiżi tan-nofsinhar biex imorru l-pajjiżi oħrajn. Jiena naħseb li l-mobilità tal-ħaddiema hija xi ħaġa pożittiva, din tista' toffri ħafna vantaġġi kemm fuq l-iskala żgħira iżda jista' jkollha ukoll effett anke fuq il-livell makroekonomiku tal-ekonomija kollha kemm hi. Għad raġuni jiena nibqa' ninsisti li l mobilta rridu nħarsu għall mobilta tal-ħaddiema ta' Masman. Sinjura eh, Kummissarju kandidata, inti ilek taħdem għawek fil-Parlament Ewropew u dejjem ippruvajt kemm huwa importanti illi aħna nofru l-valur miżjud konkret li ċittadini u li ċittadini kunu jistgħu iħossu li dawn l-effetti pożittivi l-valur miżjud. Aħna nafu li għandna 26 persuna, miljun persuna li huma qiegħda. Inti x'ħadd x'besibek tagħmel fuq il-garanzija taż-żgħażagħ. Nafu li ħafna minnhom huma żgħażagħ iktar minn 5 miljuni huma żgħażagħ. X'tista' tagħmel inti mill bħala kummissarju, kummissarju Tyson, x'nistan nistennew minnek? Kif tista' inti tgħidilna kif bek tuża din dan l-instrument u din l-inizjattiva? Aħna nafu li kellu jkun hemm 6 biljun euro wkoll illi kien kellu jkun vestit f'din l-inizjattiva, iżda dan l-effett ma nħassx. Allura fil-fatt ma tqasmux sewwa dawn il-fondi jum kellha ma kienx hemm irrida li wieħed jieħdu azzjoni, x'inkun f'dan minn għandek. Grazzi ħafna, Aziz, kollega Surman. Iva, tassew, aħna meta inħarsu lejn il-problem tal-qat, specialment il-qat fost iż-żazah, aħna edin naħsbu fuq dawk il-5.7 miljon persuna li huma żgħażagħ li m'għandhomx xogħol u lanqas bħalissa ma huma fl-ebda programm ta' taħriġ jew edukattiv. Jiena naf li il-fondi huma allokati iżda l-fondi mhumiex qegħdin jintużaw. Il-garanzija għaż għaż-żgħażagħ bħala strument irid ikompli jkun ikkonsidrat u l-istati membri qegħdin ukoll jieħdu ċertu impenni sabiex jiżguraw illi iż-żgħażagħ jistgħu jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol u jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jiena naħseb illi wara xi tliet xhur jew erba' xhur minn meta huma jsiru qiegħda jew nkellem minn meta huma jitilqu mill-iskejjel għandhom ikunu diġà qegħdin jaħdmu x'imkien jew inkella qegħdin f'xi programm ta' taħriġ. Dawk l-istati membri li mhumiex qegħdin jużaw l-inizjattiva taż-żaża għandhom iħarsu li żażaħ ta' pajjiżhom ħalli jaraw li żaza tagħhom ikun jistgħu jagħmlu tranzizzjoni bla xkil mill-iskejjel u mill-programmi ta' taħriġ għad-dinja tax-xogħol. Issa aħna permezz tal-inizjattiva taż-żażax nistgħu nagħmlu fuq il-livell Ewropew diġà sar ħafna diġa sar ħafna allokazzjoni ta' fondi l-ewwel qabel kollox aħna diġa edna l istati membri li huma jistgħu jresqu l-programmi operattivi sas-sena 2014 ta' din is-sena kien hemm xi stati membri li mamlux dan, iżda aħna qegħdin nippruvaw nienu dawk l-istati membri li diġa resqu programmi bħal dawn. Qegħdin norganizzaw seminars ħalli nispjegaw lill-istati membri kif għandha taħdem din l-inizjattiva qegħdin naraw kif il-programmi għandhom ikunu implementati, ħalli naraw kif din l-inizjattiva tista' tenna nelvu din il-problema u eh, fil-fatt nħdossi bil-proċessi amministrativi wkoll. Grazzi ħafna Sur Saimva. Dwar id dirattifu tal-posted workers, il-President Juncker kien ċar ħafna fuq il-weda li Tana ġifieri li jagħmel revizjoni tad-direttiva tal-posted workers u li din revizjoni għandha ssir issa u mhux tibqa' tkun posposta l qoddim iżda inti kemm fit-tweġibiet bil-miktub kif ukoll fit-tweġibiet l illum kont vaga ħafna. Inti tkellimt fuq direttivi oħrajn iżda mhux fuq il-punt ewlini li qed nitkellem u e, minħabba illi aħna qegħdin naraw li s-sistema illi għandna bħalissa qiegħda id fil-bażi legali tad-direttiva li aħna għandna diġa fisseħ palissa illi verament għanna bżon bidla sabiex vera naraw bidla inti ħatikser il-weda tas sur Juncker iġifiri li ma tamilx il-revizjoni ta' din id-direttiva ta' posted workers jek besibek iżom din il-weda x'besibek tamel bħala azzjoni eh, konkreta e, u ma taħsibx li verament għanna bżon li konna azzjoni u mux sempliciment wedijiet li ħassir revizjoni għalli mux kollox jibqa biz duħan iżda naslu għall-azzjoni. Iva, grazzi li t-tin l-opportunità sabiex niċċara l-pozizjoni tiegħi fuq din id-direttiva. Aħna adottajna din id-direttiva tal-infurzar li għadda tidħol fis-seħ, rridu nikkontrollaw l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Mbagħad irridu naraw jekk din id-direttiva se twassal għat titjib li aħna qegħdin nistennew. Naturalment id-direttiva tal-posted workers ħassegwi ir-regoli li aħna diġà ftehemna dwarhom. U aħna wara reviżjoni naraw jekk jkun hemm bżonn ta' iktar azzjoni għandha tittieħed u aħna naturalment għandna bżonn illi nħarsu lejn ir-regoli li huma marbutin ma' kull leġislazzjoni u naraw jekk dawn ir-regoli għandhom xikunu adattati, jekk ir-regoli illi fil-fattu waslu għall-implementazzjoni ta' ċertu direttivi meċin tajjeb ma jkunx hemm bżonn ta' bidliet, però aħna rridu nagħmlu evalwazzjoni u rridu jkollna diskussjoni tajba wkoll mal-partijiet interessati ħalli mbagħad inkun nistgħu niddeċiedu. Jekk hux ħajkollna bżonn li nagħmlu reviżjoni ta' din id-direttiva li qed issemmi inti, però Kifetlek, jiena hekk niprofa nipprova naħdem, naf illi din hija kwistjoni li għal ħafna hija kwistjoni sensittiva, hemm ħafna illi ħossu li din qisha l-kaxxa ta' Pandora li jekk tinfetaħ hemm ħafna affarijiet oħra rridu nindirizzaw unbidlu. Il-prinċipju però huwa prinċipju ewlieni u importanti hemm bżonn li jkun hemm il-ħelsin li wieħed jipprovdi ċertu servizzi. Aħna ħafna drabi qegħdin nitkellmu fuq ħaddiema li jintbatu jaħdmu fi stat membru ieħor, jiena naħseb li dan huwa prinċipju illi għandna nibqgħu eh, nappoġġaw u Jean-Claude Juncker meta tkellem fuq din il-problema, kienet jidentifika l-problemi li aħna għanna fis-suq tax-xogħol aħna naturalment għan indirizzaw il-problemi li nħabtu wiċċna magħhom. Iżda l-ewwel qabel kollox irridu naraw illi aħna għan evaluaw is-sitwazzjoni, evaluaw id-direttiva, naraw jekk ir-regolamenti kienu implementati kif suppost mbagħad nistgħu nerġgħu nħarsu mill-ġdid lejn is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna Sinjura President, l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel għal żvilupp demografiku li għandna bħalissa. Il-politika tal-familja ma tasibx li għandha bżonn tkun ikkoordinata aħjar meta aħna ħanitkellmu kontra il-diskriminazzjoni, diskriminazzjoni ta' ċertu familji u kol anka fissu intern u l-fat li aħna nishtu li konna politika favur il-familji u li konna din l-istrateġija favur il-familja. Inti għandek l-istess interesse kif għal u għejat Jean-Claude Juncker Inti tkellimt ukoll fuq kultura ġdida tal-ħaddiema fl-Ewropa. Ma taħsibx illi l-ġlida kontra id-depressjoni u l-istress fuq il-post ta' xogħol hija ġlida importanti ħafna. X'tista' tagħmel ukoll fid-direttiva tal-ħaddiema? Ma taħsibx illi wkoll il-ħarsien tal-fatt li n-nar ma il-ħaddiema ma jaħdmux hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll. Grazzi. Iva, dik mhix mistaqsija waħda kienet kienu ħafna mistaqsijiet f'daqqa fil-fatt. Għan nipprova nwiġibhom kollha kollamma. Dwar l-istrateġija l-politika għal-familja, din hija kwestjoni li hija fil-kompetenza tal-Istati membri, però għandna bżonn li jkollna politika li tista' tippermetti li wieħed ikollu familja, irridu inħedġu il fat li kulħadd jażel li kullu familja rridu nġildu kontra l-esklużjoni. Jekk intom qegħdin tejdu li aħna rridu ħaddiema li jkunu kwalifikati, naturalment dan jibda mill-familja, min nukleju tal-familja fejn wieħed jibda bit-tajjeb irridu nappoġġaw l familja ħalli bekk naraw li jkun hemm istituzzjonijiet tajbin għal ħarsin tat-tfal bħal kindergardens, kejjel, eccetera aħna rridu nifukaw fuq eh, il-dinja tax-xogħol iżda naraw li kunem hemm bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u l-kura li tista' tingħata l-familja. Importanti li kulħadd ikun jista' jżomm dan il-bilanċ u dan nistgħu nagħmlu aħna permezz ta' implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni tajba u ġusta tax-xogħol. X'nistgħu nagħmlu aħna għall-anzjani fis-soċjetà? għall-anzjani irridu naraw li huma jibqgħu attivi fis-soċjetà mħabba li għandna bżonn dawn in-nies illi huma anzjani, għandna bżonn illi huma jibqa' jkollhom aċċess għal taħriġ u um, talim matul il-ħajja tagħhom anke meta huma jikbru. Aħna nixtiequ li nħeġġu liċ ċittadini tagħna jkomplu jieħdu interess, jkomplu jedukaw irwieħhom, jkomplu jieħdu programmi ta' teħriġ importanti li il-ħaddima tagħna jibqgħu jiżviluppaw ħalli dejjem ikunu jistgħu jitħadmu. Umbat, f'dak li għandu xieqsam il-pensjoni, pensjoni diċenti, naturalment aħna rridu naħdmu kif diġa edna u fir rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajiz, aħna diġa semmejna dan il-punt. Grazzi ħafna, Signora Becerra minna tal-grupp tal-alde. Grazzi ħafna, signora Tissen, għawekeda jina. Mela, il-Komissjoni dal-aħħar tkellmet dwar l-idea li forsi nistaw jistaw jirtiraw direttiva tal-maternità, però fis-sena 2002 aħna rajna li kollox waħel fil-Kunsill. Aħna rajna li kien hemm ħafna presidenti differenti tal-Kunsill li pruvaw iċaqal daqsxejn ix-xogħol fuq din id-direttiva. Aħna bħala istituzzjonijiet rridu niżguraw illi l-ħaddiema tagħna ikunu koperti, ikunu mħarsa li jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom sew. Anka eh, f'dak li għandu xaqsam il-nisa, il-nisa illi ikunu tqal, kif nistgħu niżguraw li jkun hemm bilanċ bej il-familja u x-xogħol? Kif nistgħu niżguraw li anka l mistrijiet ikunu jistgħu jieħdu il-vaganzi sabiex jieħdu ħseb it-tfal? Aħna nafu li dawn huma problemi għal 500 miljun ċittadini Ewropej issa fis-sena 2010 inti qed li inti kieku tkun favur il-kelima Nqatala l-mikrofonu, prezidenta waqfita. Nistan saqsil mistoqsija saqsi l-kollega. Iva diġa edina xar minuti tard. Dan ifisser li ħames kellima mhux ħajkollhom l-opportunità li saqsu din il-mistoqsija tagħhom. Naħseb, Sinjora Tissen, inti fimt dak li xtaqet saqsi Sinjora Beċerra, jek joġbu. Iva, naħseb fimt. so, mela, għaziza kollega, il-maternity leave, il-vaganzi li jisaw jittihdu sabiex l-lom tkun tista' tieħu ssib l tfal, dawn u dinja dan huwa strument li huwa bażat fuq ċertu affarijiet li aħna diġà ftemna dwarhom. Il-Kummissjoni kienet proponiet illi għandna jkollna sistema ġusta din kienet proposta li kienet diskussa wkoll fil-Konsil u naħseb li huwa importanti ħafna illi l-om tkun tista' tieħu il-lif tal-maternità. Aħna rridu naraw il-tfal ikun hemm min jieħu u l-missirijiet ukoll. koll għandhom xogħol importanti, għandhom responsabilità x'jassumu jekk kollhom it-tfal. jiġifieri aħna mhux biss inħarridu ħarsu lejn l-om fil-familja bħala dik li kollha responsabilità ewlenija. Ma ħsibx li aħna rridu npoġġu din ir-restrizzjoni fuq eh, l-ebda wieħed mill-ġenitur, mill-ġenituri rridu naraw illi huma jkollhom l-għażla aħna rridu niddiskutu ma daw kollha li huma involuti u rridu nkunu lesti illi naħdmu fuq bażi gradwali fuq dan il-punt aħna fil-Parlament Ewropew. Konna qed nipproponu 20 ġimgħa kien hemm qed jipproponi 22 ġimgħa, forsi dak huwa perjodu twil wis. Jiena naħseb li rridu naraw li nieħdu pass il qoddim irridu npoġġu bil-qeda madwar mejda mal-imsieħba soċjali ħalli naraw jekk aħna nistawx ikollna iktar sforzi naħdmu iktar ħalli bekk inkunu nistaw niggarantixxu anka il-possibilità l missirijiet jieħdu l-vakanza biex jieħdu s-sibitfall. Grazzi ħafna sur ħjarek minħat l-gwe. Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju, nominata Inti semmejt ħafna prioritajiet bħal ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol dialogu soċjali. Taqbel inti illi hemm bżonn illi toħroġ b'inizjattiva oriġinali li tinvolvi lilkom il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions u l-Kumitat tagħna li TUC ħarġu b'inizjattiva għall-investiment u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol xtaqgħu illi jużaw 2% tal-flus li huma it-tħul tal-Unjoni Ewropea għal dan il-għan xtaqu li joħolqu xi 10 miljun post ta' xogħol differenti permezz din l-azzjoni inti lesta li tieħu impenn sabiex taħdem flimkien magħhom f'din l-inizjattiva. Aziz, aziz kollega, jina ħajkolli ngħidlek u nammetti li għadni ma analizzajċ sew dan il-pjan, però kieku jiena nkun kontenta li kolli iktar relazzjoni tajbin ma l-imsieħba soċjali, Jina naf li l-imsieħba soċjali ma tanċu huma kuntenti u li dialogu soċjali bħalissa mhux sejjer daqshekk tajjeb mux eh, miex daqsek tajjeb daqskem kemm qabel għandna sitwazzjoni diffiċli ta' kriżi ekonomiku soċjala soċjali illi qiegħda tpoġġi lil imsieba soċjali f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Jiena naħseb illi dawk illi kienu responsabbli għal um, dialogu soċjali u li ħajkun responsabli anka fih dan il-Kummissjoni l-ġdida rridu flimkien nitkellmu mal dawk li ħadmu mal tuc mal-imsieħba soċċjal, ġifieri aħna rridu naħdmu flimkien mal-imsieħba soċjali rridu nisimgħu it-ħassib tagħhom u l-inkwiet tagħhom. U jekk eh, Eh, dwar dwar l-ku soċjali żgur nista' nassigurak illi jiena żgur ħan nipprova ngħin id-dialogu soċjali hija xi ħaġa li tista' tgħin lis-soċjetà. Mhix xi ħaġa li aħna rridu nissaportu, anzi dawn huma nies li jistgħu jgħinu lil ħaddiema tagħna huma jafu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol u meta aħna nkunu qegħdin nadottaw leġiżlazzjoni f'dan il-qasam, irridu nissimgħu li dawn l-imsiba soċjali jgħiduna xedin xiet jiġri fil-realtà. Aħna nafu li jekk aħna nkunu nistgħu nqisu dawn l-affarijiet aħna nkunu nistgħu naraw illi eh, bekk aħna jkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni aħjar, però jiena lesta li kolli dan it dialogu soċjali ħalli nkun nista' nifhem aħjar x'in situazzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Lambert. Sinjura Tyson, kif qed inti fil-introduzzjoni tiegħek Il-Parlament Ewropew diġaħa pożizzjoni b'saħħitha ħafna sabiex it-tmexxija ekonomika u soċjali għandhom jimxu jitfit u għandhom ikunu trattati fuq l-istess livell aħna bħalissa qegħdin nisimgħu ħafna dwar dan minn tal-President Juncker, però għadna mħazbin ħafna minnaħa tal-Kummissjoni l-ġdida intom lesti illi tinkludu l-aspett soċjali fit-tmexxija ekonomika, inti fil-Kummissjoni Ewropea ħajkollok il-possibilità li tanalizza l-proposti li ġejjin minnaħa tal-kummissarji l-oħrajn li jistgħu waslu għal iktar faqar u għal iktar nuqqas ta' ugwaljanza ħalli bekk aħna verament nilqu l-anijiet tal-Ewropa 2020 ħalli naqsu l-livell tal-faqar u jekk inti bessibek tagħmel dan, kif bessibek tnaqqas ir-riski ħajkollok il-poter il-nit pereżempju tkun tista' tuża il-vito ħalli li twaqqaf xi proposta oħra li mhix tajba għal um, soċjetà tagħna. Grazzi ħafna. Dwar it-tmexxija ekonomika, jiena naħseb illi hemm ċertu linji gwida ċari ħafna. U Jean-Claude Juncker ukoll għal xinu l prioritajiet u għalhom b'mod ċar naħseb li dawn il prioritajiet japplikaw għalija u koll jina u koll irrit nara illi itħassib soċjali jgħat jenata spazju, ta' attenzjoni u importanza. Issa, ħatma għandu id-dritt tal-vito fil-Kommissjoni, aħna naħnu bħala grupp. Din kienet ix-xewqa tal-President elett Juncker u kulħadd bħala kummissarju nominat jixtieq li jaħdem fi grupp ma' ħaddieħor. Aħna nixtiequ naħdmu bħala eh, grupp kollha flimkien ħalli naraw li jkun hemm bilanċ li jkun dejjem qiegħed jintlaħaq li jkun irrispettat. L-indikaturi soċjali jridu jkunu żviluppati aħjar. U fil-litra tal-missjoni tiegħi jiena kont diġà qed li hemm il-bżonn li aħna jkollna analiżi anka fis-semestru Ewropew u aħna rridu wkoll nqisu il dak li qiegħed jinstab u dak li qed ikunu riżultati ta' din l-analiżi. Fil-leġizlazzjoni u tfassil ta' leġizlazzjoni aħna rridu niskuraw li jiġri xiġri dejjem nirrispettaw l-għan ewlieni, ġifieri li aħna rridu naqsu il-livell ta' nies li qegħdin jgħixu fil-faqar. Aħna mhux biss rridu nitkellmu fuq it-taxxa, aħna rridu naraw x'inhuma il-kawżi ta' dawn il-problemi tal-faqar u nuqqas ta' ugwaljanza aħna edin ninvestu ħafna fi programmi ta' taħriġ, edin nanalizzaw kemm jista' jkun is-sitwazzjoni. U naħseb li jista' jkollna programm ta' appoġġ ukoll li forsi rridu naraw jekk hux ħajkun hemm bżonnu anke l-qudiem iżda irridu niskuraw li jkun hemm ukoll evalwazzjoni soċjali bħala parti ta' dan kollu. Għandna bżonn ta' impatt soċjali. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Begin Tizzjana. Grazzi, Komissarju eh, nominat Iva, l-Europa, ħafna impenni eh, soċjali, il-Six-Pack, il-Fiscal Compact, imma u kol il-taħriċ, il-riċerka, il-ħidmit fuq dawn, inti stess semmejtom li għandhom bżon jiġu esklużi mill-3% ġifiri u għax huma dawna u eh, koll jekk ma jiġux esklużi mela tista' tkun uh, problematika. Inti tissi taċċerta li dawn l-investimenti jkunu uh, esklużi mill-kalkoli fuq id-deficit eċċessiv u mbagħad il-programm dwar iż-żazax. Iva dan wera li kien mhux effiċjenti fil-pajjiżi tal-Mediterran għax forsi dawn qed nippruvaw nagħmlu copy and paste minn uh, programmi li jeżistu fit-tramontana tal-Ewropa. Inti ma tarax li il-metodoloġija ta' implementazzjoni tkun differenti skont kull pajjiż differenti, hemm fost e, f'xi pajjiżi Ewropej il-rata ta' qatt vera kronika, inti ma taħsibx li il-kontrolli jista' jkunu aħjar u l-użu tal-fondi Ewropej jista' jkun aħjar e, għax kull nħoloq sit tal-internet biss. Sinira Tyson. Mikrofonu. Grazzi ħafna. Grazzi għal dik il-mistoqsija mela x'nistgħu ngħidu dwar il-flessibilità fis-six pack u l-ftejmet tagħna baġetarji jiena naf li dina kwestjoni ferm sensittiva. Iva kellna ħafna diskussjonijiet li saru fil-Parlament uh, l-aħħar mandat kien hemm fejn uh, kien hemm leġislazzjoni li ġiet implementata rridu nużaw il-flessibilità li teżisti imma rridu nimxu mar-regoli. Ħafna mill-kriżi seħet minħabba id-dejn eh, zejjed fuq livell privat u pubbliku, aħna provajna ntejbu din is-sitwazzjoni permezz tal-leġislazzjoni differenti u nista' nippruvaw nżommu ma' din il-linja. Ma nistgħux aħna nkomplu naħsbu li se nsolvu l-problemi tagħna billi noħol u iktar dejn, imma hemm iktar flessibilta għandna l-patta stabilità u tkabbir għandna nużaw dan kemm jista' jkun u r-riżultat huwa eh, li l-intenzjoni ta' dan il- din il-Kummissjoni. Aħna rridu naċċertaw li hemm l-investimenti li jkun hemm flessibilità, imma dan ma jfissirx li xi investimenti mhux ħajġu notifikati. Jekk xi tibdiliet strutturali jiġu introdotti u dan jfisser li inti ma tistax tikseb il-miri eh, ta' nofs iż-żmien, mela mbagħad ħajkollok hija bżonn tipposponi d-data ir-riformi rridu jisiru mal-ftejmiet ukoll irridu jiġu mħarsa dwar il-garanzija żgħażagħ u l-inzjattiva żgħażagħ jiena ma naħsibx li nistgħu nadmu bi approċċ li jotta l-kulħat jeżistu problemi differenti għal pajizi differenti kienem problemi strutturali qabel il-krizi li saru għar minħabba l-krizi rridu nistudjaw l-kussjoni speċifiċi fl-istati membri differenti u għanna naplika u soluzzjoni skont l-istat individuali ma l-istat l-istati membri li joħorġu bil-programmi operazzjonali li um, u ma tajbin għal pajjiżi individwali għal mhux affiljati Sur Martin, jiena ġejt let reċentament u nisma ħafna nis jitkellmu fuq il-faqar li n-nis jispiċċaw mingħajr dar Għanna l-istrateġija 2020 imma dana wasal għal riżultati ħżina x'nistgħu ngħidu dwar l-indikaturi, rapporti nazzjonali, nazzjonali li mm, l-investimenti soċjali jiġu esklużi mill-kalkoli ta' deficit nazzjonali x'ħan għamlu aħna. Tuna pass zaħir biss il-qoddim, jena nishtiq nitkellem dwar kwistjonijiet, min jista joħlo il-postijiet ta' xol, xie kawza il-qat, l-SMEs huma joħol u xid sajn fil-mija tal-impjiegi u ċittadini anzjani qed jitilfu x-xogħol tagħhom. Aħna ma nistgħux eh, nippermettu l-liberalizzazzjoni eh, mingħajr xkil. U il-protezzjonizmu jekk ikun iktar intelligenti u mirati dana jista' jaħdem fuq dan il jiet u mm, l-industrija tista' tikber l-industrija lokali. Grazzi ħafna, Sir Martin, grazzi għal dik il-mistoqsija. Inti tkellimt dwar ħafna punti, interesaqt ħafna punti. Inti ma tistax eh, tista' nati eh, tweġibiet sempliċi għal eh, mistoqsijiet komplikati. Il-problema ta' għat ħafna iktar komplikata mill-li ħafna nis jaħsbu u għanda xtaqsam għal-fat li s-soċieta tagħna edha f'tranzizzjoni għanda xtaqsam ukoll mal-globalizzazzjoni li hija marbuta ma' din it-tranzizzjoni hemm żviluppi fil-teknoloġija. fil teknoloġija fit-teknoloġija tal-informatika u koll iġifiri bidla fl-iskala ta' din il transizjoni għalek irridu nħejju aħjar għal tibdiliet li se jseħħu fil-futuru dak li qed jseħħu bħalissa. U f'dan il-kuntest jiena ħana ċerta ħan niżigura li aħna listi preparati għal bidla irridu ninvestu fir rizorsi umani ħalli bekk naċċertaw li n-nies ikunu lesti għal din il-bidla irridu aħna inżommu l-valuri li l-Europa bbażata fuqhom u rridu aħna komplu nimxu f'dan lejn dan il-futur il-ġdid. Grazzi ħafna surbaħ. Grazzi ħafna nilqa fostna, Sinjura Tyson. Waħda mill-għanijiet tal strategija Ewropa 2020 hija illi aħna nilqu l-għanijiet u dinja priorità tal-Kummissjon ġifieri niġildu kontra l livelli tal-faqar kulħadd semma dan il-punt u anke l-ġlida kontra il-kondizzjoni tax-xogħol prekarji. Fil-fatt aħna nafu li dawn il-kondizzjonijiet prekarji jistgħu iwaslu anka għal nies illi jispiċċaw jgħixu barra ma jkollhomx saqaf fuq rashom sfortunatament. Il-problema tan-nies li jgħixu hekk aħna nafu li hemm ħafna nies fl-Ewropa li m'għandhomx saqaf fuq rashom iktar minn erba' 4000 persuna. Inti kif beħsibek tgħin lil dawn in-nies ħalli dawk in-nies li fil-fatuma fetwati mill-faqar kif nistgħu ngħinuhom it-tieni mistoqsija tiegħi inti fl-opinjoni tiegħek xista' jsir sabiex aħna naraw li l-ħaddiema jkollhom iktar sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol ħalli nevitaw l-abbuż fuq il-postijiet tax-xogħol. Grazzi. Ja, Grazzi ħafna. Grazzi Sur Bach. Il-faqar, ovvjament, kwestjoni vera komplikata u sfida u kola lina u parti mill-Istrateġija Ewropa 2020 u minn flok għanna veċinaw dan il lan il-ksib tal lan minħabba l-krizi dbejedna mill lan għalek il-Komissjoni li jimis Ritmet trid tistudja din il-kwistjoni. Fis-soċjetà tagħna ma nixi konna nisil dejem dejjem ikunu medda mill-faqar. Il-faqar ovvjament priorità għalina li u l-eradikazzjoni tal-faqar. Dawk li jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom qed jiġu esklużi, rridu naħdmu għalhekk nieħdu azzjoni. Imma l-Ewropa ma tistax eh, tagħti d-djar lin-nies għax dinha mhux xi ħaġa li tista' sir fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma fuq livell lokali u nazzjonali imma jeżistu l-fondi strutturali għandna l-fondi ah, li jingħataw id-djar sabiex ngħinu l-proġetti li jagħtu d-djar lin-nies u li jgħinu nis minnajr dar isibu xol, hemm il-fondi u kol sabiex ah, jgħinu li dawn id-djar jiffrankaw l-enerġija, investimenti, f'innovazzjoni u kol li nissi li huma medda mill-faqar li ma jistawx jinvestu fihom daw Kif nistaw naċċertaw li il-kontratti jkunu inqas perikolużi verament diffiċli fi żminijiet ta' kriżi. Forsi xi kultant tista' tgħid li ħer jkollok mux mhux b'saħħtu daqshekk milli ma jkollok xejn imma kontrat mhux b'saktu li jista' jinkiser malajr għandu jkun kontrat ta' medda qasira ta' żmien u mbagħad wieħed għandu jispiċċa fl-aħħar mill-aħħar bi kontrat li jkun iktar solidu. Hemm min ikun fissu li jkun imħares ħafna imma hemm min laqas jista' jidħol f'dan is-suq tax-xogħol jkun protett irridu ngħinu kemm dawk li din jew għandhom xogħol u dawk li huma qiegħda rridu aħna nħarsu dan n-nies u rridu wkoll nikkunsidraw lil dawk in-nies li għandhom kuntratti mhux b'saħħithom. Sur Balas, Sinjora Tyson, inti eh, illum eh, smajt id-dialogu eh, nazjonalizmu li qed popolari ħafna f'pajjiżi minħabba il-rata ta' qat li qed tiżdied ta' spiss nisimgħu li l-istati membri jridu jiġu appoġġjati li jridu aħna nkaċu l-iżviluppi fuq aħna fil-grupp ta' demokrati ġew soċjalisti rridu naħdmu nemlu rridu naħdmu iktar fuq l-skema pereżempju ta' garanzija zazax u il-loans imma mhux qed isiru eh, disponibbli il-fondi ta' spiss li jedin fil-level Ewropew eh, dawna jkunu fuq karta biss imma mhux ma jkunux reali u dwar l-2016 dwar l-inizjattiva Zazax l-Unjoni x'tista' tagħmel ma nixtiequx li kollna inċentivi biss. L-Ewropa tista' x'tista' tagħmel sabiex taċerta li din l-inizjattiva tkun vinkolanti. Jekk l-inizjattiva ma tkunx vinkolanti mela l-qatt fost iż-żgħażagħ eh, ħa tibqa' problema. Grazzi ħafna. Iva, il-wedi taħna li tajna żazax zazax, rekomendazzjoni, il-garanzija zazax, dawn huma wedjiet seri u għanna bżon naħdmu flimkien pala istituzzjonijiet, pala nis involuti fil-politika, għalli bekk natu, natu affarijiet konkreti għax jekk le ħan l-fiduċa ta' ġenerazzjoni sħiħa minflok eh, nibnuhom. Kif se nagħmlu dan? Il-ħidma jgħal ħidma tagħna li u jew għal-diġija li jieħu ħsieb dawn l kwistjonijiet li r rizorsi jkunu użati b'mod xira ma jistax ikollha aħna sitwazzjoni fejn għan budget u jekk eh, naqsmuh dan il-flus mela ħanniksbu l-anijiet kollha tagħna. Le rridu naċċertaw li l-inizjattivi li jiksbu dan il-flus ikollhom impatt reali u jkun hemm progress. Għanna bżonn li kollna għanijiet tan li jiġu miksuba b'mod tangibli jekk il-flus imma mbagħad jispiċċja jiġi investit f'affarijiet mhux xirqa mela jiena mhux se noqgħod lura milli nseħ l-istat membru u nsasiħ eh, dawn il-mistoqsijiet u forsi nżom ftit minn dawn il-fondi jew nat il-fondi l-proġetti differenti. Aħna nistgħu natu għajnuna u gwida l-istati membri wkoll ħalli jistgħu jitalmu minn xulxin, aħna dejjem nistgħu nitalmu minn xulxin u rridu aħna nagħmlu l-almutana sabiex naċertaw li r-riżultati ikunu tangibli kif inti stess qed jekk mhux se jkollna riżultati mela jkollna kriżi fost iż-żgħażagħ li jedin fil-bidu sal fazi f'ħajjithom fi fil- fid-dinja tax-xogħol. U irridu navitaw situazzjoni fejn iż-żazax mhux qed jagħmlu pjanijiet tal-futur tagħhom għax mhux qed jaraw futur regali. Sur Krasandova. Skużani, Sur Krasnobeski. U jena naħseb li il- Rridu noqogħdu attenti li il-mobilità timxi f'direzzjoni waħda ġifiri lejn il-pomnent u traminata tramuntana pereżempju nispolla kieta spiss imorru jgħixu fir-Renju Unit jew l-Ġermanja ma mhux bil-kontra. Għalhekk dan jfisser li hemm ħafna nies li qed jgħixu u jaħdmu xogħlijiet li għaw taħt il-livell ta' ħiliet tagħhom u din tista' twassal għal żieda fil-kriminalità u hemm il-fenomenu tal-brain drain ukoll din hemm problema reali u dan twassal għal żieda fil-problemi soċjali fin-numru ta' reġuni Ewropej. Inti da qed tarom dawn il-konsekwenzi negattivi ta' mobiltax ma tkellimx dwarhom fl-imtrazzjoni tiegħek u jekk iva x'beħsibek tagħmel dwarhom. Grazzi ħafna. Grazzi għal dik il-mistoqsija. il-mobilità ta' bilħa eh, kustjoni sensittiva imma kustjoni importanti su wahdini fl-Europa mill-moviment liberu mhux biss ta' prodotti servizzi u kapital imma tal- taċ-ċittadini tal-bnedmin dan huwa pilastru tal-Ewropa u fossi id-drittijiet bażiċi xi ħaġa li rridu nżommu. U għazat eh, tramontana san nofsinar eh, mill-vant sal-ponent. Xkultant aħna nibqaw sorprizi meta naraw li ma huma dawk il-pajjiżi eh, li jibatu n-nis dawk li jilqaw n-nis kultant eh, ħna sorprizi kif taħdem kif eh, qed jimxu n-nis hemm ħafna nis li huma impjegati u ħafna nis qiegħda u l-problemi jeżistu fl-istati membri differenti ma' b'livelli differenti jekk aħna nixtieq li persuna minn pajjiż tmur taħdem fi pajjiż ieħor mela ħafna potenzjal hemm nies jixtiequ jagħmlu dan nies ikunu iktar kontenti u dawk li ma jistgħux jisibu l-impjiegi eh, pajjiż jistgħu jsibu impjieg f'pajjiż ieħor u eh, minn ħaddem ukoll jiġi mejjun jekk ma jkunx jista' jsib il-ħaddiema mill pajjiż stess, għalhekk. Bat eh, nistaw naċċertaw li nuqqas taħilitu f'pajis wieħed jiġi impatti permezz tal-ħiliet ġejjin minn pajjiż ieħor iktar sulej is-sitwazzjoni tal-Belġu u oħrajn. Dawk li jitilqu jikontribwixxu iktar għall ekonomija tal-pajjiż fejn imorru jaħdmu fuq milli jieħdu jikontribwixxu ħafna iktar milli jieħdu lura. Għalhekk m'għandniex aħna inħarsu biss lejn is-sensitivitajiet tal pajis li qed jilqa' irridu wkoll inħarsu lejn l-aspetti pożittivi. Jiena naħseb l-importanti li naħdmu fuq l-integrazzjoni għandna kulturi differenti fl-Ewropa għalkemm aħna għandna u naqsmu l-istess qalb in-nies li marru jaħdmu ġo pajjiż ieħor rridu jħossu ruhom li jiġu mwilquha u rridu naċertaw li ma jkunx hemm abbuż tal-odda differenti. Martina Glabajova mill-grupp Alde u jekk joġobkom jekk tistgħu tifrankaw ftit sekondi u taqtaw ftit sekondi mill-mistoqsija tiegħek joġobkom għamlu hekk. Grazzi ħafna Sinra Tissin, u aħna t-netkelmu dwar il-qat, specialment dwar il-qat fost iż-żazax, jiena l-iswantijaj u għawihet kummerċjali u jiena nkwetata mensament fuq kif nistgħu nsolvu din il-problema billi jintejbu il-maċingi tal-ħiliet u mal l l Palissa hemm kważi xi żewġ miljun posta xogħol battal u xi ħames miljun persuna qiegħda fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea hemm min ma jistax isib xogħol tajjeb xira u, u min jħaddem li ma jistax isib persuna kwalifikata biżejjed. Hemm ħafna negozji li investu ħafna fil-kwalifiki fli jagħtu iktar ħiliet lil ħaddiema u jixtiequ jinvestu minn ħafna qabel m'hemmx koordinazzjoni b'mod ġenerali bejn l-iskejjel u l-universitajiet. X'inhi l-intenzjoni tiegħek eh, sabiex mela tlaqqa il-ħiliet u l-postijiet tal-Ewropa fil-ħames l ġejjin? Grazzi ħafna, Sinjura, għal dik il-mistoqsija dina sfida kbira f'dan il waqt dan il-perjodu rridu aħna napplikaw ruħna hawnhekk jiena naqbel ma tħassib tiegħek. Hemm ħafna nies li jħossu li bżonn taħriġ sabiex nisikun ikun imħejħija għax-xogħol ma tajjeb u naħseb irridu naħdmu fl-imkien. Fl-edukazzjoni bażika inti trid tassigura li jien nies ikunu less u jitgħallem imma trid ukoll taċerta li n-nissi jassorbu wkoll dawn il-ħiliet sabiex ikunu jistgħu jaħdmu. Ir-rabta bejn l-iskejjel u id-dinja tax-xogħol dinha tista' tkun applikata fuq il livelli kollha vokazzjonali. mux biset nitkellmu dwar li inti tikseb il-ħiliet fil-budu tal-karriera tijak imma inti trid tkompli tibni fuqhom jekk inti m'għandek xogħol trid tingħata l-possibilità li tikseb ħilijiet adattati prattiċi Sur Junke iddeċida li jieħu xi responsabiltajiet mill diġi ta' edukazzjoni u jagħmilhom taħt diġi tal-impjieg u ir-rabta bejn dawn is-setturi edukazzjoni taħriġ u suq tax-xogħol jirrabta mill-qrib ġifiri rridu nlaqgħuhom ħafna iktar dawn. Tanja Gonzales mill-grupp GUE nadilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Sinjura Tissen. Zoċanijiet tal-Europa 2020 ġom semmija ġifiri li naqtaw il-qat u niġildu kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Sa rajna xkienu il-rizultati tal-austerità. L-austerità toħloq iktar ingwaljanza u esklużjoni speċjalment fil-pajiz li għedin fil-nofsinar tal-Europa pal Greċja u Spanja rajna u kol zida fin-nis edha bi 10% u iktar minn 50% ta' zazax u ma' edha. Inti ħat komplet taħdem fuq il-politiki ta' austerita li qed fallu u mhux qed jgħinu fil-ksib tal-lanijiet tal-Ewropa 2020. Inti sħaqt fuq il-mobilità li hija tajba għal min huwa involut fl-intraprenditorija, imma l-mobilità tibta' opt-out, tibta eh, mod kif inti tista' taħrab mill-problema tal-qat, għal ħafna nies il-mobilità vera problematika, trid titlaq minn pajjiżek, kważek tħossok eh, li qed tiġi mkeċċi minn pajjiżek. Iva, nafu x'inhuma u x'kienu l-effetti tal-kriżi U nafu u kol li jidina kustjoni sensittiva ġifiri l-austerita tiħdu mizuri jem ħafna solitarieta li jettintwera bejn il-pajzi differenti u issa hemm xi rekwiżiti partikolari li għandhom x'jaqsmu riforma strutturali u dana jagħmel sens qed nitkellmu dwar bilanċ bejn is-solidarjetà u responsabilta responsabilità rridu nkonxu rridu nkunu konxu kolt dwar il-fatt li d-diffikultajiet li hemm qed jiffaċċaw xi pajjiżi dawna ma nħolqux minħabba l-kriżi biss imma minħabba problemi strutturali eżistenti li inti ma tistax eh, issolvijek mill-lum għal għada. Inti trid tkompli timplementa l-istrutturi strutturali, it-tibdiliet eh, irridu jkunu fuq medda twila ta' żmien, imma ma tistax tinjora l-effetti fuq medda qasira ta' żmien irridu aħna naċċertaw li jkollna l-istabilità mhux ħansolvu l-problemi tagħna billi nerġgħu nispiċċaw fid-dejn. Irridu aħna naċċertaw li hemm itkabbir postijiet ta' xogħol li hemm stabilità fis-settur bankarju u eh, l-budgets ukoll, imma Kif eh, diġa smajna rridu nużaw il flessibilta rridu aħna naċċertaw li aħna nlaħmu is-settur privatu rridu niffukaw il-politika kollha tagħna fuq li naċċertaw li jkun hemm itkabbir u li tkabbir eh, mbagħad jiġi tradott fi postijiet tax-xogħol b'dan il-mod nistgħu naċċertaw li nisterġgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. Grazzi ħafna. Harry Renke from the Greens. L-Onorevoli Renke mill-Grupp tal-Ħodor, kjożbok. Grazzi, Signora President. Hawnhekk edha jena, Signora Tyson. Għazis kollegi, fid-dawl ta' ċertu rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż individwali sabiex innaqsu l spejs tal-pensjoni, kif minnaħa l-oħra ser eh, tobdel l-impen tal komissjoni dwar il-pensjonijiet sabiex nappoġġaw l-Sistem membri sabiex ikonem hemm iktar adekwati sabiex niżguraw anka ħajja d-dinji tuża u mhux ta' faqar. Kif ser tindirizza il-politika eh, u l-kontradizzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea brabta mal-pensjonijiet u kif ser anka tqajjem il-punt mal-kollegi tiegħek il-Kummissjoni. Speċifikament fuq il-situazzjoni ta' nisa kif se tiżgura li drittijiet tal-pensjoni fil-ġejjini ta' nisa jkunu gwali pal dawk tal-irġiel, speċjalment meta hemm diskrepanza fl-Unjoni Ewropea ta' 39% bħala medja l-lum u eżempi iktar eh, eklatanti anka pa' Lussemburg u l-Germania, jkjoġbuk. Grazie ħafna. Iva, sistem tal-pensjoni bżon riformawm, se nisqo fuq dan. Fer rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż individwali. U hija ħaġa importanti għaliex hekk irridu l-anzjani jgħixu ħajja din jitużek irridu illi l-aspettattivi għal-pensjoni jiġu rispettati, il-sistemi ta' pensjoni għandhom ikunu sostenibli. U Komissjoni Ewropea għandha appuntu tiżgura daw ikunu sostenibli. Sabiex nagħmluhom sostenibli, ċertu ħwejjeġ fl-Stati membri bżonn jinbidlu sabiex noħorġu eh, mix-xogħol aktar tard, niżguraw l-iktar persuni jaħdmu, għalli bġal mot nifinanzjaw is-sistema tal-pensjonijiet u jkun hemm kemm jista' jkun pensjonijiet mitni pilastru fejn m'għandniex għad u hemm bżonn nappoġġaw l-istati membri f'dal proċess. Għal daqstant għanna niżguraw is-sostenibilità tal-sistemi tal-pensjoni u niżguraw ukoll illi persuni illi jiġu warajna jkollhom dritt tal-pensjonijiet u żgħażagħ ukoll nimkun jafu li meta jasal żmienhom ikollhom dritt għal pensjoni u garanzija għal pensjoni raġunevoli. Fuq il-differenzi fil-pensjoni bejn nisa u irġiel din hija problema enormi. Mus nsolvuh biss permezz tal-leġiżlazzjoni dwar pensjoni, tinsolvuh ukoll billi naraw il-karriera tan-nisa se tkun. In-nisa jipparteċipaw inqas fiex suq tax-xogħol meta jipparteċipaw jagħmlu ktar part-time u għadhom mhux se jiġi rispettat il-prinċipju l-istess xogħol bl-istess paga u riżultatu li kollhom inqas as eh, drittijiet għal pensjoni hemm eh, differenzi bej il-pensjoni ta' puntu. Hija situazzjoni inaċċettabbli li fuq dan imma mhux bizzejt li l leġiżazzjoni fuq il-pensjonijiet waħedha bżonn nużaw strumenti oħrajn kif jgħadem is-suq tax-xogħol, kif in-nisa jkollhom possibilità li parteċipaw kif suppost fis-suq tax-xogħol. Thank you. Grazzi. Paul Naturilla li FDD. Signor Komissarju, kwistjoni prinċipali fil-Unjoni l-lum hija l-immigrazzjoni l-sqari tal-opinjoni pubblika jisqu fuq dan jum wara jum. Mobilità tal-ħaddiema bot miftuħ 450 miljon persuna u s-sena l-oħra kwarta miljon ġew ir-Renju sabiex jaħdmu u eh, jgħixu u jieħdu l-benefiċċji ħafna minnhom l-Unjoni Ewropea. Sabiex nagħti perspettiva aktar ċara sabiex kulħadd dil-kamra jifhem qed nitkellmu fuq belt id-daqs ta' Strasburgu dan mhuwiex sostenibbli qed iżid il-qatt u ibaxxi l-pagi Il-mistoqsija hija din. Jekk il-gvern Ingliż jidħol f'negozjati mill-ġdid tal sovjet l-Unjoni Ewropea, inti u l kummissjoni in ġenerali blesti u l renju Unit drittijiet sħaħ sabiex nikkontrollaw il-frontieri tagħna u tirrestrinġu anka drittijiet għall immigranti mill-Unjoni Ewropea, irrispondini iva jew le, ikun biżejjed. Jekk se tkun membru tal-Unjoni Ewropea nistgħu nistennew il prinċipji bażi l-pilastri tal-Unjoni Ewropea l ġdid tal-fundamentali tal-trattat jiġu rispettati mill-Stati membri kollha. Mhux qed nirregozzaw mill-ġdid, imma l-movement ħieles huwa pilastru essenzjali tal-Unjoni Ewropea. Naf li għal-Renju Unit is-suq uniku huwa importanti ħafna Imma da mhux uniku għas-servizzi prodotti biss imma anke l-ħaddiema. U rridu nitħasbu anka fuq dan. Pero, dan għandu jisib mod ġust il-pressjoni fuq servizzi lokali fu zdomembri membri qed jospita m'għandix tkun eċċessiva. Servizzi lokali għandhom ikun jafu xinu ma' regoli, għanna niżguraw li l-leġiżlazzjoni tkun applikata u dan huwa marbut mal-movement ħieles tal-ħaddim ovvjament. Ir-regolament ta' koordinament u regoli ta' sigurtà soċjali eh, qed eżisti hawnhekk ukoll irdu naraw is-sitwazzjoni x'inhi. Sigurtà soċjali tfisser rivoluzzjoni f'pajjiż differenti, il-prinċipju bażiku li n-nies ikun jistgħu jiċċaqalqu fl-Ewropa mingħajr ma jitilfu ħarsin soċjali. U din hi ħaġa li għandna nippreservaw. Rridu naraw jekk din id-direttiva ta' kudament soċjali hemm konċetti li jistgħu iwaslu l abbuż. Jekk hemm abbuż, rridu naraw fejn hija dan l-abbuż, jekk hemm abbuż nintervjenu kontru l-abbuż. Imma l-movement ħieles tal-ħaddiema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 sabiex nejnu persuni b'dizabilità. Hemm xi 80 miljun persuna li fil-fatt għandhom diżabilità. Fil-fatt aħna qegħdin naraw illi mill-Fond Soċjali Ewropew f'dawn l-aħħar ftit snin ma tantx kien hemm mezzi illi kienu qegħdin investiti għan nies li għandhom diżabilità fil-mija biss tal-fondi. Inti kontent, kontenta b'di situazzjoni jekk le, inti t tippjana sabiex nbidlu s-situazzjoni. X'ħat tagħmel sabiex aħna nippruvaw naraw li nagħmlu l-ħajja aktar faċli għan nies li għandhom diżabilità. Dawn huma nies li l-iktar kienu mill-quta mill-kriżi ekonomika, nies li kienu esklużi mis-soċjetà. Kif ħat ipprova illi tuża dawn il-mezzi u r-riżorsi li hemm għad dispożizzjoni sabiex ngħinu lil dawn in-nies. Ħalli bekk ukoll irridu naraw li kun hemm aċċess għall bini kollu anke għal dawn in-nies li għandhom diżabilità. Grazzi. Dank kollega. Uh, ja, Grazie kollega it-tħassib tiegħek huwa tħassib tiegħi kol. Meta tajt il-Fond Soċjali Ewropew qed jipprovdi bi 7% għal persuni b'diżabilità, eh, jidirli illi percentaġġ minimu mill-ISF illi għandu jkun eh, għandu jmur għal proġetti kontra l-esklużjoni. Ġifieri 20% Mux għat nellem għal benefiċi ta' personi b'dizabilta biss imma anka riski oħrajn ta' esklużjoni. Pero zgu, personi b'dizabilita jgħaddu minn riskju ta' esklużjoni għal daqstan ta' nabżon. il rizorsi mill-ISF unużawhom kemm jista' jkun tajjeb sabiex intejbu aċċess għal persuni b'diżabilità. U se nkun qed naħdem sabiex intejb is-sitwazzjoni hawnhekk. L-għanet irdu nizguraw illi regoli prezenti ġu rispettati u iktar individu irdu jkunu konċi ta' drittijiet tagħhom u anka japplikawhom fil-prattika. l-istati membri staw jitalmu ħafna minn xurxin, pero hemm bżonn nizguraw illi prodotti kun adattati aħtiġiet ta' persuni b'dizabilità u koll. Dal-prodotti ma jistawx ikunu olja zejjed għal persuni li għandhom bżonnon sabiex jiexu ħajja normali fil-dinja tal-lum. Jiena se nkun biswittijak sabiex nġiret anka din il-kawza nassigura sabiex dejn il-leġislatura parlamentari ikonna liġijiet speċifiċi. L-Onorevoli Christensen. Precarious employment and in-work poverty are threatening the social market. Il-faqar qed jeddet is-suq tax-xogħol fl-Ewropa. Il-President Juncker impenja ruħu għal anka x-pago gwali għal xogħol gwali billi l- risposti bil-miktub tijak ma tantx kienu konkreti li ma miżuri ser tippreżenta sabiex nħarsu ħadima vulnerabli kontra eh, prassi mux eh, mhux ġusti bħal eh, self-employment fazzul u forum oħrajn. Anka specialment l-avjazzjoni ċivili għanna problemi kbar kif se tindirizzaw il-problema. Thank eh, you, kollega. Eh. Grazzi, kollega, għal mistoqsija tijak. Il-kontratti b'sijat zero ħaġa li jeżisti f'diversi pajjiżi, f'ċertu pajjiżi hija ħaġa projbita fil-fatt. Fi pajjiżi oħrajn lemma. Huwa fenomenu ġdid illi rridu nikkonsidraw mhux għal ħames snin imma nivverifikawh sabiex nizguraw ma jkunx hemm abbuż. hija kwistjoni li taffetwa l-inna u koll membri jistaw jileġizlaw imma għanna leġizlazzjoni Ewropea li bżonn tiġi rispettata u jina nemmen li għanna niverifikaw sabiex naraw dawn il-kontratti u miex eh, qed jiksru regoli li ġa jeżistu u illi jitrattaw ħin ta' xogħol ħin ta' Eh, pawza u eh, il fatti li persuni għandhom kollom kuntat bil-miktub meta jibda xol. xogħol Insomma, ma affari differenti dunna verifikaw. Il-nies eh, self-employed li ma jkunux ġverja self-employed, il-kelma ili hemm xi tiġi rispettati regoli qed in nqarqu qed niksu regoli, regoli minna fuqhom, regoli li japplika fl-istati membri sabiex nħarsu l-ħaddiema. Sabiex anka nagħtu lil ħaddiema pożizzjoni gwali meta mqabbla ma' min iħaddem sabiex niżguraw is-saħħa, sigurtà fil-posta xogħol sabiex ikun hemm konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari ħajja fil-xogħol, ġifieri qed nitkellmu fuq frodi hawn. Frodi li bżonn niġġieldu, ma eh, nix dan f'settur wieħed biss ma fis-setturi kollha rridu wkoll naħdmu bej l-istati membri u bla dubju fis-setturi mobli transkonfinali u aktar diffiċli ti kontrollu l-affarijiet imma nizguraw li jkunu soluzzjonijiet eh, intelligenti u l-istati membri ndem ikollhom possibilità li jikkollaboraw bejnietom u joħolqu din l-opportunità u niżguraw li servizzi ta' spezzjoni membri differenti kolom iktar fiduċa f'xurxin. U żgur jekk namlu dan, namlu pass il-qodim, għal daqsan se impenja ruħi, sabiex naħdem fuq dan anka f'snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Fadal 20 kellim. Jekk tistaqsu mistoqsijiet tagħkom u mhux tagħtu diskorsi, tatu mistoqsija biss. Natu possibilità li sinjura ta' jisintati tweġibit iktar speċifiċi. Iġifieri issa se nibden konstretta fuq il-ħin, naddu għall-onorevoli Ċitznalska għal-ISR. Pekne, tu som? ħafna. Senjura Kussarju nominat. Il-persuni jola minn 65 sena f-20 ikunu terz tal-popolazzjoni ta' tal-Unjoni Ewropea. Il-talba għal servizzi soċjali, pensjonijiet u kura se jeżdidu għal daqstand mod eccezzjonali dan il-qasam ta' kura l-anzjani manka persuni zvantagġati u disabilita jista joħloq anka xogħli ġodda. Xtaqt inkun naf x'inhu ma l-idea tiegħek fuq kif nappoġġaw dawn ix-xogħlijiet. Permezz ta' fondi strutturali forsi jew xinu ma l-oddot possibbli jew miżuri li jistgħu jintużaw sabiex nippermettu kwalità tajba ta' servizzi u nirrispettaw dinjità umana. Thank you well, mevrouw. Um... Ehm, Grazie. Is-soċjetà vera qiegħda tixxi hemm iktar talba l-kura u rridu nsibu tweġiba. Huwa responsabilità tal-istati membru reġuni l-ewwel nett m'għandniex kompetenzi sabiex niżviluppaw aħna dawn is-sistemi, imma nistgħu ngħinu lill istati membri nappoġġawhom u għandna interess nagħmluh dan inti taf il-jekk ma noffrux servizz ta' kura l-anzjani, il-familji jew l-anzjani ma jistawx jaħdmu hemm diversi diffikultajiet u punti ta' tħassib. U l-anzjani mhux ser ikollhom il-kwalità ta' kura li għali għandhom dritt f'soċjetà ċivili tas-seklu 20. Nafu li problema teżisti ma' skużi sabiex nipposponu l-affarijiet aktar rridu niżguraw li l-Istati membri ġa appoġġati fl-iżvilupp ta' dawn is-servizzi. L-istrumenti a dispożizzjoni tagħna fil-fondi strutturali kif ukoll fil-fond soċjali anka fondi oħrajn irridu nużawhom naqduhom flimkien anka sabiex nitalmu aktar. Sabiex niżviluppaw oqsma ġodda u innovazzjoni anke f'da settur tajjeb inti għat li nisaw noħolqu postijiet tax-xogħol, postijiet tax-xogħol fis-settur tal-informatika, ta' teknoloġija u kol hemm bżonn li niżguraw individwi kollhom il-ħiliet meħtieġa ma' ukoll aħna nistgħu noħolqu postijiet tax-xogħol ġodda fis-settur tal-kura l-anzjani u setturi oħrajn u rridu bil-fondi li għanna nappoġġaw l istati membri. Imma aktar minn hekk nitalmu minn xurxin sabiex niżguraw illi nżommu l-pass ma, ma zminijiet u sabiex ikonna l-arfin sabiex nofru da servizzi ekkutli. Batu mal blibliet il-reġuni eh, illi irridu jaħdmu b'mod konkret. Grazzi. Jana Tom, mi grupp għalde. Thank you, Chair. Grazie, President. Diskriminazzjoni fil- għatu fil-kwistjoni eh, tal-xol hija sfida l-efficienza ekonomika fl-Unjoni li jista' jkollha effett negattiv fuq mobdla ta' xogħol u ritorn edukazzjoni. F'termini ġenerali eh, jistaw joħon u tkabir ekonomiku ġrida kontra diskriminazzjoni fuq diversi livelli da inkluż razza, reliġjon, orientazzjoni sesswali u affarijiet oħrajn. Hija sa' ankrata fil-liġi Ewropea madonna kollu, situazzjoni f'diversi stati membri tvarja u politika kontra diskriminazzjoni hija mitluba fuq livell nazzjonali Ewropew. Ser tagħmel sabiex tiżgur implementazzjoni ta' direttivi kontra diskriminazzjoni u li ma tib kooperazzjoni qed tippjana mal-Kommissarju għall Ġustizzja Affarijiet tal konsumaturi u Gwenza Biss sabiex niġġieldu diskriminazzjoni u qatt u kwistjonijiet relatati. Ja, uh, eh, dankjewel mevrouw. Discriminatie is... Grazie ħafna Id-diskriminazzjoni hija ħaġa projbita fis-sistema legali tagħna, rridu nagħmlu dak kollu possibbli sabiex id-diskriminazzjoni ma jkollha l-ebda spazju. Għanna liġiet tagħna u tħassibnu l-wieħed tagħna għandu jkun napplikaw il-liġiet li għandna. Naraw fl-istati membri jekk il-leġiżlazzjoni mhux biss hija twata imma wkoll hemm x'applikazzjoni fatwali. Jekk dan mhux il-każ rridu naraw fejn huma l-punti d-dajfa nagħmlu evalwazzjoni sabiex naraw għandix nikkoreġu l-affarijiet għandix noqqasijiet jekk hemm nindirizzawhom u jiena se nkun magħkom anka mal-kollega eh, kompetenti għall-affarijiet għall-ugwaljanza niżguraw li ma jkunx hemm aktar diskriminazzjoni diskriminazzjoni manda ebda spazju fil-dinja tal-lum ma punt importanti qed nitkellmu fuq trattament ugwali ta' persuni. Il-persuni kollha għandhom l-istess dinjità, għandhom jiġu rikonoxxuti fid-dinjità tagħhom fil-post tax-xogħol u barra l-post tax-xogħol. U bżgur se sebuni ma dawk li jixtiequ jimpenjaw ruhom anka fil-Kummissjoni l-ġejja. Thank you. Uh... Eh, L-Onorevole Silik Jotos, mi grupp tal-Gwe. Signora Tyson. fil-tweġibit bil-miktub fiktar minn parti waħda inti titħadded dwar postijiet tax-xogħol u ħtieġa illi insolvu l-problema tal-qatt illi hija kawżata mill-politika tal-Stati membri detati minn Brussell illi ma jippermettux l-ebda Stat membru li adekwaru għal realtajiet lokali Fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea speċjalment fil pajjiżi li għalta il-memorandum il-pagi dejjem qed jonqsu drittijiet tal-ħaddiema qed jintlaqtu mhux ħażin u qed ninjoraw il-konsultazzjoni tal-mal-ħaddiema. Inti fit tweġbit tiegħek għad ħafna drabi il bżonn solidarjetà, ma solidarjetà fin-nofsinhar tmur lil banek u mhux il-mill ħaddiema Inti forsi tħoss li għandek tibdel il-politika ta' xogħol fl-Ewropa sabiex ikonna politika aktar denja u tixtieq tħares id-drittijiet tal-ħaddiema speċjalment fil-pajjiżi tan-nofsinhar. Ja, thank you well, kollega. kollega. Iva, grazzi kollega. Nafta jeb ħafna li uħut mill-Istati Membri tagħna batew batew ħafna minħabba l-kriżi u minħabba l-konsegwenzi tal-kriżi u waħlu fil-dispozizjoni t-urġenza ma naraw xe kawza l-krizi. Fl-ħar mill-ħar il-rizultat u li għatem problemi gbar u li rridu nġildu. Waħda mill-istanwijiet i li anka talabni President Juncker i li nizguraw illi meta neġudikaw l-istati membri nizguraw illi kunum iktar l-indikatori soċjali jiddeċidu u li natu post aktar prominenti fl-ambitu ta' rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiżi. Ridu niżguraw li nkunu nafu x'qed jiġri f'pajjiż, ridu nkunu nafu x'inhu ma' kondizjoniet effettivi f'pajjiż. L-istatistika weħeda mhux biżejjed rridu analiżi iktar dettaljata ta' meta jkun hemm problemi b'iktar arfin, nkun nistgħu nagħtu rakkomandazzjoni ta' aħjar u noffru appoġġ aħjar. It-tieni punt, punt ieħor importanti, jekk ikun hemm dispożizzjoni oħrajn għall istati membri programmi oħrajn, dan il-każ għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' impatt soċjali nafu li bit trojka u dispożizzjonijiet ta' urġenza aġi xejna malajma ħafna, konna f'nofs il-maltembata u ħadna ċertu miżuri. Kienem kommenti, kienem kritika u li naqbel fanka maħħa fuq livell ta' Movement Demokratiku Leġitimata jista' jkun hemm mistoqsijiet anke fuq il-konsekwenzi tad-dispożizzjonijiet. U għal daqstant hemm bżonn inżomm miftuħa Nistaw najdu li l-għara għadda ma dil-politika għadha ma ntemmiċ il-problemi mux ma solvejnijom xkolla imma rridu nizguraw li l-baktar għarfin fl-istati membri kun hemm aktar attenzjoni għal kwestjoni soċjali sabiex nimxu lej politika li toħodna lura għal triq sostenibli u li tagħti anka aktar xogħol dal-pajjiżi għaliex fuq qudimnat hemm nuqqas ta' xogħol. Jekk iridu skabir fl-Ewropa bżonn niżguraw il-investu anka fil-pajjiżi li għandhom l-akbar diffikultajiet. Madame Signora Delli, grazzi ħafna. L-odva tajba li l-ek, Signora Tyson, u għekeda. Tarani? Tajjeb. Jiena nħu ħafna li għandin opportunità li nkellem marra. Ma tantx Ikkolli ħafna din l-opportunità nħu li għanna ħafna nisa fost il-kandidati l-ġodda, l-kommissari tal-kommissjoni l ġidda Jena, Iva, qed nara illi negozjat ta' TTIP jisom edin juru illi standards soċjali nistgħu nissagrifikawhom sakemm ikollna kummerċ ħieles. U dwar konvenzjoni tal-ILO, allura x'ingħidu dwar maħbar din ir-ratifikazzjoni ta' din konvenzjoni importanti ħafna negozjati ta' TTIP tista' tigarantilna inti illi ħadd ma' ħaj jissagrifika il-liġi Ewropea tagħna li jgarantixxu l-istandards soċjali mhux ħammorru lura iżda ħammorru l-qudiem. Iva, grazzi ħafna negozjati ta' TTIP ħajerġgħu jibdew. Ħajkomplu u eh, dawn ħajkomplu b'mod iktar intensiv malli ħajkonna kummissjoni iffurmata. Is-Sinjura Malmstrom għandha il-kompetenza għal tmexxija ta' dawn negozjati iżda d-diġi ta' xogħol huwa wkoll jgħat josserva, jgħat ħares li l-standard soċjali, mux biss jgħat jifoka biss fuq il-kummerċiela, su għam ħafna nis li huma kompetenti illi fil-fat kienu edin jieju fit-ħejja ta' negozjati, ġifiri naħseb li dan jista' jserraħ l rasek, illi f'dak li għandu xieqsam negozjati ta' TTIP, zgur li inti tista' tkun ċerta illi aħna ħanna osservaw li standard soċjali ħajkunu dejjem irrispettati. Aħna maħniex lesti l-el nissagrifikaw l standard soċjali sabiex bekk aħna niġibdu iktar investiment lejna, aħna diġa konna ftemna dwar dan irridu niżguraw li kull stat membru ikun intitolat illi jimplementa leġiżlazzjoni fl-istat membru tiegħu dwar l-standards tal-ħaddiema u standards tax-xogħol dak li qed tinti wkoll inti semmejt il-konvenzjoni tal-ILO. Aħna fil fatt maħniċ għedin inħarsu l-ħat, aħna għedin nattakkaw u għedin naraw illi nitolbu mill-Istati Uniti illi jisu l-konvenzjoni tal-ILO, tal-konvenzjoni internazjonali dwar ix-xogħol u li huma wkoll jirratifikaw din il-konvenzjoni ħalli jekk aħna jkollna ftehim mal-Istati Uniti ta' TTIP dawn l-istandards ikunu qed jipplikaw kullimkien fid-dinja. Il-konvenzjoni tal-ILO fil-fatt edha tipprovdilna standard tajjeb ħafna u naħseb li m'hemmx għalfejn ninkwetaw illi il-standards u l-kondizjonijiet tal-sigurta tal-prodotti tal-ikel jistow imorru l-ura, aħna qed nagħmlu minn kollox, ħalli naraw li dan ma jsex. Grazzi ħafna Sinjura Kommissarju nominata tal-tweġiba ċara u onesta għal mistoqsija illi għamiltlek ġifiri intijet illi mux ħajkunem eh, zvantaċ dak li għandu xieqsam il-mobilta u il-ħelsin li wieħed jiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor. Inti tista' toħroġ b'ċertu rekomendazzjoni sabiex tħeġġeġ l renju Unit sabiex jibqgħu fil unjoni Ewropea u jekk ir-Renju Unit jistgħu jaċċettaw din il-kwistjoni tal-mobilità tal-ħaddiema wara n-negozjat inti taħseb illi jekk huma ma jaċċettawx imbagħad li r-Renju Unit għandu joħr għandha toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Aziz kollega din miex mistoqsija li nistaw iġibajjem mux jena dik li nista' nieħu deċiżjoni dwar dan il-punt naħseb illi għandu jkun ċar li aħna għanna ir-regoli li applikaw għal kulħadd għandna trattati u għandna ċertu prinċipji ewleni li rridu jkunu rispettati f'dan it-trattat. Inkella żguri li l-istruttura kollha tal-integrazzjoni Ewropea ħadd titkisser u titfarrok u żgur li aħna mhux hekk nixtiequ. Il-President Juncker qal illi aħna ma rridux nalqu għajnejna qudiem il-kwistjonijiet imresqa minn ċertu stati membri, aħna qegħdin analizzaw dawn il-problemi qegħdin nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu, però ma tistax tistenna illi jiena Niħu pozizjoni fuq dak li saqsejtni, ma nistax nieħu inizjattiva bħal di dwar it-tul jew ħruġ ta' pajjiż partikolari. Aħna rridu nagħmlu minn kollox sabiex nippruvaw naraw illi nsibu l-aħjar situazzjoni li tkun komda l-kulħat. Jena nisimaw l-xurxin u nippruvaw nsibu soluzzjoni. Pero rridu nibdew billi jikonna diskussjonijiet tajbin u bat naraw xtib ta' soluzzjonijiet jista' jkonna. Il-kollega tijaj għawek bil-qeda ħdeja, Signora Danuta, jek joġbok. Signora Tyson. Dwar ir-rappreżentant tal-ekonomija u tal-politika aħna rajna kemm huwa hija importanti il-mobilità fl-Unjoni Ewropea. Jiena qed nieħu gost illi għalik il mobilta hija xi ħaġa wkoll importanti ħafna waħda mill-vantaġġi Ewropej. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna qegħdin naraw illi hawnhekk għandna bażi importanti ħafna u allura nixtieq insaqsik fuq id-direttiva tal-posted workers ikjoġbok l-informazzjoni illi aħna għandna brabta ma' din id-direttiva l-implementazzjoni tagħha huma ir-raġuni għalfejn aħna qegħdin nitħasbu ħafna fuq dan. Intom taħsbu illi huwa possibbli li aħna fuq il-livell lokali nagħmlu iktar eh, riċerka ħallinna nkunu nafu kemm huwa possibbli illi aħna nsibu soluzzjonijiet taħsbu illi huwa possibbli li aħna jkollna iktar imsieħba fuq il-livell lokali, dawn huma punti importanti ħafna u naħsbu li l-amministrazzjoni fuq il-livell reġjonali u lokali hija importanti ħafna u koll u li għanda timxi fl-istess ħin dell-amministrazzjoni fuq il-prioritajiet tal-Aġenda 2020 eh, minkejja min li dawn ma jafux dwar dawn il-prioritajiet. Grazzi ħafna, Sinjura. L-arfin huwa l-iktar ħaġa importanti għal politika jekk inti qed tgħid li mhux biżżejjed informazzjoni fuq livell lokali u reġjonali naħseb li huwa importanti. Illi aħna ikollna ġabra tal-informazzjoni li għandna bżonn ħalli bekk inkunu nafu eżattament fuq xi qed nitkellmu. Jiena kemm il-darba qed li hemm bżonn li nkunu nafu x'qed jiġri fl-Istati Membri, hemm bżonn li nkunu nafu e, sew x'qiegħed ikun e, jingħad u x'qiegħed ikun implementat fil-qasam tax-xogħol. Anke f'dak li għandu x'jaqsam l-innovazzjoni soċjali, jiena naf li hemm ħafna proġetti differenti li aħna eh, fil-fatt offrejna ċertu finanzjament kemm fuq il-livell lokali kif ukoll fuq il-livell eh, reġjonali u tajna dawn il-fondi lil dawn l-amministrazzjonijiet, però fl-istess jien nixtieq ngħid li rridu noqogħdu attenti illi l-istati membri li huma involuti hawnhekk irridu jaraw kif nistgħu niffinanzjaw dan kollu l-awtoritajiet lokali jistgħu jgħinuna naħdmu dwar dan kollu jekk intom tħarsu lejn il-politika u l-livell ta' innovazzjoni u il-fatt illi il-fondi li għanna dispożizzjoni għandhom jintużaw tajjeb naħseb illi iva dawn il-fondi u dawn l-opportunitajiet jekk ma jintużawx tajjeb u mbagħad irridu nsaqsu lill-istati membri u nitolbuhom sabiex naraw li dawn l-odda li aħna ntintuhom f'idejhom jużawhom sew. Jiġifieri l-istati membri iva rridu nkellmuhom iżda rridu nikkoperaw mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Jiena qed nisma' min-naħa tal-awtoritajiet illi l-nies fuq il-livell lokali ma jafux x'inhuma ir-regoli u jekk aħna ikolna nies illi fil-fatt qegħdin jipparteċipaw fil-mobilta ġifri u minn pajjiż għal ieħor iżda ma jafux x'numa regoli, dina xaġa xi ħaġa negattiva aħna rridu naraw illi ħan involvu l imsieħba kollha u lil nies li huma imdaħlin f'din il-kwistjoni. Aħna rridu nkellmu li l-istati membri ħan naraw li ma jkunx hemm distinzjoni bejn il-livell lokali u nazzjonali u Ewropew naraw li kunem implementazzjoni tajba. Sina Triviċute, Sinjura Tyson, minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-miżuri ta' austerità, aħna qegħdin naraw li hemm ħafna faqar anka fost it-tfal. U dina da tiżdied fis-sena 2011, 27% ta' tfal kienu fir-riskju tal-esklużjoni soċjali u riskju li jgħixu fil-faqar. U dawn huma ċifri li nkwetawna ħafna, speċjalment minħabba li dawn huma l-iktar grupp vulnerabbli tas-soċjetà tagħna. X'tista' tagħmel inti sabiex aħna nkun nistgħu nilqgħu nilħqu l-anijiet li għandna fl-Istrateġija Ewropa 2020 dwar it-tnaqqis tan-nies li jgħixu fil-faqar u dwar il-garanzija ta' tfal Taħseb li inizjattiva bħal din tista' tkun possibbli bħal manna fil-każ tal-inizjattiva żgħażha ħalli naraw li l-ebda tifel jew tifla ma jkun qiegħed jgħix f'din is-sitwazzjoni daqshekk diffiċli. Iva, grazzi ħafna it-tfal huma part importanti ħafna mis-soċjetà tagħna u jekk it-tfal diġà qegħdin jgħixu fil-faqar meta minn xkunitom dinja xi ħaġa vera negattiva qed jibdew ħażin ħafna. Ġifieri iva aħna nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex niġġieldu kontra din il-problema. Il-problema tal-faqar fl-istati membri tagħna hija xi ħaġa li qed tinħass aħna qegħdin nippruvaw ngħinu lill-istati membri qegħdin nippruvaw naħdmu flimkien mal-organizzazzjonijiet li huma attivi fil-ħarsin ta' tfal u fil-ħarsin ta' nies li edin um, jiexu fil-faqar u aħna rridu naraw li jekk ma jkunx qiegħed isir biżejjed sabiex dawn in-nies ikunu mejjuna, aħna rridu nkellmu lill-istati membri, rridu eh, naraw kif magħhom aħna nistgħu ngħinu lil dawn in-nies. Però il-politika biss miex ħatelħa riżultati konkreti. Aħna rridu naraw illi janka jekk ikun hemm inizjattiva politika bħal din dwar garanzija tfal aħna rridu naraw li fl-aħħar mill-aħħar fuq livell lokali u reġjonali jkun hemm l-infrastruttura li tista' verament tgħin l-tfal, skejjel, ċentri ta' kura, ta' tfal, ġifir importanti li jkun hemm din l-infrastruttura għalli il-familja jkun jistgħu jibqaw għaddejjin bil-ħajjiet tagħhom u verament kun nistgħu nofru prospetti aħjar lill-familji Ewropej. Mżon bżonn niżviluppaw strumenti innovattivi, aħna fil-fatt beħsibna iva nieħdu azzjoni fil-forma ta' programmi, aħna nixtiequ illi n-nies naqduhom fl-imkien rridu nisimgħu lil xulxin lil dak li hija tiħassibna. Iżda Il-ġlida kontra il-faqar naf iva illi hija ġlida importanti fl-Istrateġija Ewropa 2020 u dan żgur li ħajkun qed mill-punti li aħna ħan inkludu fir-rakkomandazzjoni li ħanamlu li ħajkunu speċifiċi għal kull pajjiż. Grazzi ħafna. Kummissarju nominata aħna ġejjin mill-istess reġun, reġun żgħir u um, nafu illi l-istati membri tal-Unjoni Ewropea bħalissa għadin ħabtu ma' problemi kbar minkejja l situazzjoni diffiċli ħafna minħabba il-budget iktar ristret, l-istati membri irridu u kol jipruvaw jisolvu l problemi ta' mobilta permezz tal-infrastruttura u dan huwa fl-interess tal-ekonomija. X'possibilta' għanda reġun, għandu reġun bħal Flanders fl-investimenti il-gbar f'dan il-perjodu twil ta' żmien mhux biss fil-futur qarib, iżda anke fil-futur iktar imbiet. Grazzi ħafna, Snira Davis. Jiena naħseb li qed titkellem fuq l-infrastruttura. Iva, forsi jekk ma tkunx mill-pajjiżna, forsi ma tifhimx fuq għax xan nirreferi issa, iżda hemm dibattitu kbir fuq proġetti kbar ta' infrastruttura fejn hemm ħafna investiment illi ħajsir din infrastruttura u jekk dan l-investiment u jkun tajjeb għal poplu kollu. Jiena nixtieq ngħid illi ir-regoli għandha ikunu adattati għal pajjiżna il-Belġu li huwa żgħar ħafna irridu naraw li iva anka fil-kastana regola jkunu adattati għad-daqstana. Issa dwar l-ispejjeż ta' natura l-ispejjeż ta' natura pubbliċi rridu naraw li fil-fatt uh, rridu nirrispettaw ir-regoli kemm fil-Belġju kif ukoll fil-pajjiż l-oħrajn. L-Eurostat ħajkun qiegħed janalizza din il-proposta u ħajkun qiegħed joħroġ bil ġudizzju indipendenti e kif jagħmel fil-każ tal-pajjiżi l-oħrajn kollha. U eh, jekk ikollna sitwazzjoni bħal din fil-Belġju, din tista' tkun sitwazzjoni naraw ukoll f'stati membri oħrajn, ma nistax naċċetta illi nirċiv istruzzjonijiet minna ta' tmexxija ta' pajjiżi. Jiena ħankun kummissarju jekk qed ikkonfermawni, ġifieri nkun indipendenti aħna jien issa ngħidilkom billi nirrispetta r-riżultati tal-Eurostat. Din mhux biss huwa dmir tiegħi iżda huwa responsabilità wkoll tiegħi. Grazzi ħafna, Sinjura Tissen. Illum hija l-ġurnata fejn aħna qegħdin infakru l-ħtiġijiet u bżonnijiet tal-anzjani. Allura nixtieq insaqsik mistoqsija proprju fuq l-anzjani. Inti bessibek timplementa strateġija Ewropea sabiex aħna nadattaw għal bidli demografiċi, aħna nafu li għanna bżon ta' strument ġdid li kunija tiħares lill-anzjani fis-soċjetajiet tagħna u memx għalfejn naħseb nidħol fid-dettal, però taħseb illi huwa għafat illi l-anzjani m'għandhomx lobbyists li jaħdmu favorijom illi xorta waħda għandhom bżonn il-ħarsien tagħna. Taħseb li għandna bżonn strument illi jista' pereżempju eżempju ssieb lil dawn il-nies bejn il-50 sena u 65 sena jkunu jistaw jisibu xogħol xorta wahda taħseb li dan jista' jkun eżempju tajjeb għall Ewropa li tkun proattiva. Grazzi ħafna. Inti qiegħed illi l-anzjan m'għandhomx lobbyists, li jaħdmu favorjom u favur il-tiġijiet tagħhom. Jiena nixtieq ngħidilkom li dejjem kien hemm gruppi partikolari fis-soċjetà illi kellhom mezzi ta' komunikazzjoni tajbin. U xorta setaw jħalsu lill lobbyist sabiex jaħmu favorjom, pero jiena hekk kifet diġà fil-Parlament fil-Kummissjoni, kif dejjemet fil-Parlament Ewropew huwa illi aħna rridu noqogħdu attenti fuq il-lobbies. Iżda aħna nafu illi hemm ċertu nies li mhumiex qed ikunu rrepreżentati mill-lobbies u anke fuq dawn in-nies iridu naħsbu. Jiena naħseb illi l-anzjani n-nies li huma ikbar ħanejdu hekk fleta jistaw jkunu organizzati ħafna ħjar, jistaw joffru ħafna l-soċjetà u iva inti għattu ukoll li n-nies li huma ikbar fleta għandhom jibqgħu attivi. Jekk aħna nixtiequ li konna anzjani attivi ħafna li jistgħu forsi jimlew in-nuqqasijiet li konna fis-suq tax-xogħol, iva aħna nixtiequ illi naħdmu iktar favur dan il-għan u anka favur rridu naħdmu iktar favur is-sistema tal-pensjonijiet nixtiequ li nippermettu li l-anzjan u nies li huma mdaħla daqsxejn iktar fi żmien ikunu jistgħu jagħmlu iktar taħriġ u aħna rridu niżguraw illi il-ħaddiema il ħaddiema ikunu verament jistaw jaħdmu iktar fit-tul u dan sabiex nilqu dan il-għan rridu naħdmu iktar mal-kumpanija li jippermettu li n-nis jibqaw attivi, jibqaw attivi anka umma u jikbru, jibqaw jitħlu fi żmien jiena naħseb l-importanti li naħdmu fuq dan il-livell, anka l-għanijiet ta' sostenibilità, importanti ħafna li e, aħna ikonna soċjetà sostenibli anka dak li għandu xaqsam il-ħarsin tal-anzjani. Grazie ħafna, Sur Schulze. Grazie ħafna, signora Tyson, inti u koll ħajkollok l-opportunità permezz tal-mistoqsija tiegħi biex titkellem fuq din il-bidla demografika minħabba li naħseb li żewġ minuti mhumiex biżejjed sabiex titkellem sewwa fuq il-bidla demografika. Kif intqal il-bidla demografika hija waħda mill-ikbar problemi li għandna aħna għandna bħalissa. U inti ġo semmejt il-problemi li jistgħu jinħolqu minħabba li għandna popolazzjoni ta' nies iktar imdaħnin fi żmien li dejjem meda tikber. U inti taf il-fatturi għal-politika ekonomika u soċjali f'dak li għandu xaqsam il-sistemi ta' sigurtà soċjali dawn u affarijiet li għandhom imorru flimkien forsi tista' semmi ċertu miżuri konkreti ta' kif inti beħsibek flimkien mal-Kummissjoni Ewropea tieħu ħsieb il-bidla demografika u solf il-problemi u dwar sistema ta' pensjonijiet sostenibbli u waħda li tista' E, tkun iktar e, tajba fil-futur imbiet. Għandek xi proposti? Iva, grazzi, aziz kollega. Jekk aħna fl-Ewropa fl-Ewropa nitkellmu fuq l-innovazzjoni huwa importanti ħafna illi aħna mhux biss nitkellmu fuq ir-riċerka u fuq l-iżvilupp. U illi aħna raraw illi konna aktar riċerka u żvilupp sabiex naħsbu f'servizzi oħrajn, naħsbu f'opportunitajiet oħrajn u modi innovat metodi innovattivi ta' kif aħna nistgħu nerbu il-problem li għandna bħalissa fis-soċjetà. Intom tafu illi diġà sib li jgħati maċina f'dik id-direzzjoni, pero jena nafu li fċertu pajizi situazzjoni għada diffiċli ħafna. Però mhuwiex iċtar twist, naħseb illi għandu jisir xi ħaġa din għandha tkun priorita anke f'dak li għandu x'jaqsam l-innovazzjoni Ewropea. noħol noħolqu pjattaformi ħalli bekk nitkellmu fuq din il-kwestjoni, aħna nistawx nistgħux l lura il-demografija, ma nistawx il-, l-izvilup nerġaw l-ura, pero jena naħseb illi rridu nifukaw minflok fuq l-edukazzjoni, fuq il-taħriċ, kif nistaw nużaw dawn l-odda sabiex insaħħu s-soċjetà tagħna ħalli nerbu problemi tal-bidla demografika. Aħna nixtiequ illi naqdu l-azzjoni tagħna però ħajkolli bżonn niġbor iktar informazzjoni, rid ikollna iktar metodi ħalli bekk kulħadd ikun jista' jkollu informazzjoni iktar tajba, iktar informazzjoni in ġenerali u iktar aċċess għal programmi ta' teħriġ ħalli bekk il-mezzi li aħna dispożizzjoni tagħna jistgħu jintużaw anka sabiex nagħtu iktar eh, possibiltajiet ta' kura lil dawn in-nies u dwar il-leġiżlazzjoni jiena naħseb li ma tantx hemm wis iktar li jistgħu nagħmlu, però nistgħu noħorġu bis-suġġerimenti tagħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea li l-Istati Membri naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna u għandna nkunu attivi f'dawn l-oqsma kollha. Grazzi ħafna sanna fissem il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali il-kollega onorevol. Iva, grazzi ħafna. Inti taf li din hija problema f'ħafna stati membri, problema tal-bidla demografika u naħseb illi il-proġetti iżbieħ mhux biss u ma ħajjejnu nasolvu l-problemi iżda l-infrastruttura għandna bżonna Issa dwar il-sistema ta' eh, edukazzjoni u edukazzjoni u kol ta' taħriġ fil-kumpaniji stess, xtip ta' strumenti inti bessi bek toħroġ b'mod konkret, taħseb li problema tal-qatt tista' tineleb permezz ta' jekk taħseb li jista' jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn il- kumpaniji bejn settur privati ġifiri settur pubbliku ħalli bekk ikonna popolazzjoni iktar imħarġa u iktar bil-ħiliet illi għanna bżon aħna fis-soċjetà tal-lum, x'tib ta' mekkanizmi inti beħsi bekk timplementa ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibqaw mixjin fid-direzzjoni ta' iktar opportunitajiet ta' xogħol u edukazzjoni ta' ħriġ aħjar. Grazzi. Mevrouw, eh, mevrouw, ik ben er met u van bewust dat eh, vormen van Grazzi ħafna. Jiena naf xinija il-problema f'dak li għandu xieqsam l-arranġamenti ta' taħriġ, edukazzjoni u anka edukazzjoni u taħriġ fuq il-post tax-xogħol. Aħna nafu li dawk li jkunu mħarġa fuq il-post tax-xogħol stess jistgħu jkunu iktar flessibbli ħalibbek kanu kun nistaw nsolvu l-problema tal-qat. Aħna nafu li hemm daqsxejn ta' problema minħabba illi s-settur tal-edukazzjoni u s-settur tax-xogħol m'hemmx rabta ċara bejnietom. Jiena naħseb li aħna nistgħu nappoġġaw l responsabilta tal-Istati Membri hemm ċertu strumenti li jistgħu jużaw. Inti saqsejtna wkoll x'nistgħu nagħmlu x'tib taftejjem nistgħu nilħu aħna diġà temna mal-partijiet interessati kollha sabiex ikollna skambju ta' opinjonijiet ħalli nisimgħu x'esperjenza huma kellhom minn minaħa tal-kumpaniji dwar traineeships, apprenticeships, dawn l-apprentistati dawn huma kollha affarijiet li aħna beħsibna nagħmlu. Diġanna ċertu indikaturi, pero jista' jkollna daqsxejn iktar informazzjoni wara iktar diskussjonijiet mal-partijiet interessati. U fil-litra tal-missjoni illi tana u batilna Sur Juncker, jiena nara li d-Direttorati Ġenerali tal-Kommissjoni għandhom fidejhom portafolli differenti sadwar l-edukazzjoni taħriġ u l-edukazzjoni għall-adulti. Dawn huma oqsma illi ħajkunu koperti mid-Direttorat Ġenerali tax-xogħol naħseb li dan huwa fattur pozittiv li jista' jenna sabiex aħna nippromovu aħjar din ir-rabta li kellimtkom dwar ġifir rabta bejn il-qasam tax-xogħol qasam tal-edukazzjoni anka il-proġett u l-programm Erasmus Plus jekk aħna din nitkellmu fuq skambji ta' natura transkonfinali. għallima lecturers dawk li edin jorganizzaw anka korsijiet, korsijiet għal gruppi gbar. Hemm ħafna programmi ta' skambju li diġa jeżistu u li għandhom jintużaw. Id-Direttura Ġenerali ta' xogħol jista' jenna ħafna fuq dan. Grazzi ħafna. Grazzi, nadi l-mikrofon l-Renata Weber mill-PPM. Thank you very much, Chair. Grazzi, President. Kummissarju nomenata jena vera prezzajt l-istqarrija li inti għamilt fuq ċaqli liberu tal-nis fl-Unjoni Ewropea u l-mobilta tax-xogħol. Jena naqbel miegħek li jena bżonn li kolna taħriċi ieħor taħriġ vokazzjonali ħalli bekken kunu nistgħu inlaqgħu ħafna kħjar mal- Nuqqas ħiliet li janna fl-ekonomija tagħna, il-mistoqsija tiegħi Inti, inti fl-Europa, fil-Komunizjoni Ewropea, kem taseb li tista tmur E, kem taseb e, li tista' tagħmel progress sabiex e, tbiddel il-kurrikula il-taħriġ vokazzjonali tal Lima tul il-ħajja. Inti x'tista' tagħmel f'dan ir-rigward? Grazzi, grazzi ħafna Sinjura Webem. li nimponi fuq l-istati membri dan ħajkun diffiċli għax ma nasibx li għanna l-kompetenza li nideċidu dwar il-kurrikulum. L-edukazzjoni taħt l-istati membri u reġjuni ma nistaw nikkooperaw, niġbu l-informazzjoni u rridu namlu dan specialment għall-edukazzjoni teknika u vokazzjonali. X'nistgħu nofru l-ewwel qabel kollox nistgħu niġbu l-informazzjoni fl-istati membri differenti u nistgħu aħna nissiguraw li informazzjoni tinadda lill-istati membri l-oħra dan il-mod nistgħu aħna nassiguraw li dawk li faslu il-kurrikula mbagħad um, jitalmu minn Forsi dan l-approċċ ma jidhirx li huwa wieħed b'saħħtu ħafna, imma din għal-divizjoni tal-ħidmiet għax um, Dan jaqa taħt eh, l-istati membri jirridu naċċertaw li jikoperaw u li nistgħu nikontribwixxu ovvjament fil-kuntest ta' ġbir tad-data li nistgħu nagħmlu wkoll nistgħu nikontribwixxu wkoll sabiex ikollna rikonoxximent tal-kwalifiki eh, għanna rikonoxximent -re ta' edukazzjoni ta' dawk li qed jitlu fi professjonijiet irregolati qed naħdmu fuq smaħra wkoll xi ħaġa li nistgħu nifukaw fuqha, xi ħaġa li nistgħu napplikaw b'mod iktar iddettaljat, nistgħu aħna nassiguraw li dawk ġejjin ehm, minn xtib ta' apprenditorjat mill-skejjel u dawk li għandhom taħriġ informali u koll għanna natuwom iktar valur u rridu u koll naraw li għanna tranzizjoni aħjar mill-edukazzjoni u taħriġ għas-suq tax-xogħol. u wkoll naraw li għandna iktar mobilta Sinjura Garcia Perez li qed tirrappreżenta l-Kumitat FAM u Kumitat dwar l-Edukazzjoni Taħriċ. Grazzi ħafna. Mela l-mainstreaming ta' sessi il-prinċipju ta' egwalanza jgħamlu parti fundamentali tal-politika Ewropeja ma' forsi fil-portofol tiegħek ukoll hemm iktar minn 16% ta' diskrepanza tal- salarji bejn in-nisa u l-irġiel. L-nisa jirċivu 39% nqas mill-irġiel u n-nisa din friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali naħseb li hemmhekk wa vera importanti li tindirizza l-miżuri li jistgħu jitresqu sabiex aħna nelbu l-problemi. Inti taħseb li għanna bżonnhom għanna bżon li jkollna miżuri leġislattivi sabiex innaqsu diskrepanzi li jeżistu U aħna kif nistgħu ninkludu l-irġiel, speċjalment il-kummissarijiet tiegħek eh, il-kollegi tiegħek li huma irġiel sabiex niġġieldu għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi ħafna, grazzi nixtieq nibda billi il-wieġeb għall-aħħar mistoqsija li inti għamilt tiġifieri kemm jekk aħna nisa jew irġiel fil-kummissjoni dejjem se nassiguraw li hemm trattament indaqs fl-Europa dan huwa dritt speċjalment għal eh, salarji indaqs għax xogħol indaqs dan qiegħed fi artiklu naħseb 119 tal-artiklu ta' Ruma eh, fejn hemm miktub eh, salarji indaqs għax xogħol indaqs. Aħna nistgħu naddattaw għad leġislazzjoni addizzjonali għandi dubitija jekk dan jista' jsir permezz tal-iktar leġislazzjoni, imma s-salarji rridu jkunu iktar trasparenti, il-paga trid tkun iktar trasparenti. Naraw eh, kemm qed jagħmlu l-irġiel, il-nisa mhux bħala individwi imma bħala gruppi fi kumpaniji differenti. Irridu aħna nassiguraw li l-leġislazzjoni tiġi applikata l-leġislazzjoni eh, teżisti diġà rridu nsibu mezz intelligenti ta' kif nistgħu aħna naplikawa. Salarji indaqs għax xogħol indaqs. Qed nitkellmu dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fuq is-suq tax-xogħol irridu naħdmu fuq din il-parteċipazzjoni ħafna iktar nisa li jaħdmu part-time, hemm ħafna iktar nisa li jieħdu iktar leaf, hemm ħafna nisa li jieħdu pawza mill-karriera tagħhom sabiex jieħdu ħsieb eh, membri tal-familja, jitilqu mix-xogħol qabel, hemm ħafna diskriminazzjoni dwar l-età meta persuna toħroġ fuq pensjoni u għanna regoli aħna dwar il-parteċipazzjoni, rridu aħna siguraw li n-nisa jistaw jipparteċipaw, rridu aħna serġaw li jem servizzi għal kura ta' tfal, rridu naċertaw li jem min jista jħuxsib il-qraba. U rridu aħna naħħu dawn l-ostakli li jennisa tisibu u d-dimum, għalli bekk ikunu jistaw jipparteċipaw bisħieħ għat trid issir iktar diskussjoni, iktar kooperazzjoni, imma xi ħaġa trid issir grazzi ħafna Konstanz Grippe li qed eh, tirrappreżenta l-PPE u l-Kumitat FAM. Fidejk, grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju nominat. Jiena kont ferm kuntenta meta smajt il-tweġiba tiegħek għal mistoqsija li saritilna mill kollega li tkellmet qabli u rajt ir-rieda tijak li s-saxħax l-gwaljanza bejn is-sessi. Jek tiġi konfermata inti tixtieq tara iktar gwaljanza bejn s sessi fl-istati membri kollha, inti tixtieq tiġi les kontra diskrepanza fis-salari kif ukoll id-diskrepanza fil-pensjonijiet. Dan huwa skandlu. Aħna ħadna nota ta' rida tijak, aħna nixtiequ nitolbuk sa biex tagħmel segwitu tkompli tieħu azzjoni fuq dawn it-tweġibiet. Dan huwa tħassib vera eh, reali għal ħafna miċ-ċittadini tagħna. X'inizjattivi speċifiċi qed tikkunsidra li tista' tniedi flimkien mal-kollega tiegħek responsabbli għall-egwaljanza bejn is-sessi ħalli bekk tista' tħeġġeġ lill-istati membri sabiex jinfurzaw leġislazzjoni li diġà teżisti. Grazzi ħafna, grazzi. miżuri speċifiċi sabiex aħna naċertaw li l-leġislazzjoni eżistenti tiġi applikata mela rridu naraw x'inhu għaddej. Rridu nieħdu stampa ċara ta' sitwazzjoni u l-qada twali fl-istati membri individwali. Jekk qed naraw li l-istati membri mhux qed jħarsu regoli jekk il-leġislazzjoni mhux qed tiġi infurzata, mela mbagħad se jkollna bżonn naċċertaw li l-istati membrija jatu bizeta li sabiex jisolvu il-kwistjoni ma jistax ikollna aħna diskriminazzjoni bejn is-sessi u dwar in-nisa l-irġil fil-Kummissjoni jiena kont ferm kontenta meta Jean Claude Juncker, il-President elett tal-Kummissjoni, qal li xta eh, li eh, kif kellu iktar nisa fil-Kummissjoni tiegħu mhux biss għax il-Parlament Ewropew talab għal dan u jekk le il-Parlament ma kienx jajtiva l kummissjoni imma huwa jaħseb li dan huwa vera importanti aħna ninsabu fil-21 seklu meta nisa u fejn in-nisa għandhom rwol x'jaqdu. U um, dan huwa rifless fin-numru ta' kummissarji nisa u il-Kummissjoni vera temmen f'din il-kawza u um, dana naħseb japplika wkoll għall-kummissarji l-oħra fil-qasam tal-impjeg u sigurtà soċjali se naħdem flimkien mal-kollega tiegħi rridu naħdmu u eh, naċċessaw li l-ugwaljanza issir realtà. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-Elena Gentile mis-Soċjalisti. Grazzi ħafna, grazzi President, Iva anka jiena nixtieq uh, nifraħ lill-Onorevoli Tisin il-Kummissar nominata u l-politiki mela ta' austerita Iva dawna kellhom effetti devastanti il- rata ta' qat li żdiedet ħafna u s-servizzi soċjali li ġew iżarmati bi tieħ fil-benefiċċji soċjali u din is-sitwazzjoni mhux aċċettabbli rridu aħna ntejbu rridu nsaħħu in-networks ta' sigurtà soċjali il-programmi ta' appoġġ pubbliku sabiex nigarantixxu li ħadd ma jitħalla barra jew lurel Honorable Tissin, l-impentijak sabiex ikun hemm legali Ewropew li jista jagħmel realtà tibta e, tip ta' protezzjoni soċjali li tigarantixxi l-aċċess universali għal prodotti u s-servizzi pubbliċi u qafas legali Ewropew għas minimi blambitu li jkun hemm dinjituzi dinjitużi għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, grazzi għal dik il-mistoqsija ferm importanti. Mela, jekk se naħdem lejn qafas soċjali, xira iva Għanna trattat, trattat eh, li jiggwidana, għanna u koll il-program tas-Sur Junke li eh, għal-bazi eh, konfermatija u mill-Parlament Ewropew, iva ekonomija ta' so iva, su iva, talba provvista iva imma kolna is l-aspetti soċjali rridu naċċertaw l-affarijiet ikunu sostenibbli u rridu kol naċċertaw li hemm kompetizzjoni xirqa sabiex u tkabbiru l impiegi ġifieri dawn huma l-ħidmiet tagħna. Issa se jkollna aħna se jkollna għafas legali Ewropew se ngħidu aħna li dan huwa l-qafas li l-istati membri kollha jridu li konformaw miegħu ma naħsibx li għandna jkollna strument wieħed biss, imma l-istrumenti differenti li għandna u l-politik kollha li għandna fit-trattat li rridu naqblu fuq standards minimi fil-kuntest tas suq ta' xogħol u rekomendazzjonijiet tal-istati membri sabiex naċċertaw li hemm sustenabilità dan ukoll rridu jintużaw u jiena iva se nassigura li dawna jisiru r-realtà il-salari minimi, il-paga minima, Iva. Għadna ma diskusejna xejn dwar dan. Din il-paga minima trid teżisti fil-istati membri kollha, din l-opinjoni wkoll tal-President elett tagħna. Imma madana kollu ma nistawx nimponu għadi artiklu 153 jgħid li aħna m'għandniex il-kompetenza li nirġudikaw fuq salari imma nistgħu nipproponu peress li l-paga minima taqdir wol importanti dak li għandu xaqsam mal-kompetizzjoni ġusta bejn l-istati membri. L-istati membri għandhom kompetenza u ma jistaw jamlu dak li għandhom bżon jamlu u dawk l-istati membri li mlu xek ma nistaw xaħna nimponu l-affarijiet għax ma taqax taħt il-kompetenza tagħna. Grazie ħafna rrena mill-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna, grazzi Signora President, nishtiq nilqa kawnek fostna Signora Tyson. Mindu feċċet il-krisi fl-2008, rajna ħafna dumping soċjali u ambientali, rajna xi 16 kumpanija li ġew strutturati mill-ġdid u għaluf ta' li tilfu l-impjeg tagħhom irridu aħna nagħtu daqqa tit lil um, dawk li f'dik f'diffikultà hemm il-liġi Renof fil-Belġu wkoll inti naħseb konxja tagħha u kien hemm ukoll uh, sejħa l-konsultazzjoni mal-ħaddiema il-pjan uh, tar-ristrutturar il-mistoqsija tijak, inti l-lesta li toħroġ bi proposta direttiva għafas uh, pala tweġiba l-din talba inti kif tista tħares aħjar il- l-industrija tal-manifatturar fl-Europa li qed toħloq eh, l-postijiet ta' xogħol imma qed dbati minn dan id-dumping. Grazzi ħafna Sinjor Rena, jiva struttural mill-ġdid xi ħaġa li hija ilha dejja u ħatkompli ħikompli għaddej u koll u Aħna għanna bżon naddattaw ruħna fuq kull livell minn micro sa macro flimkien man negozju kulħadd li jkun involut fi reġun partikolari irid jiġi mħeġġeġ irid ikun preparat għal kull tip ta' struttural mir-ġdid jekk persuna titlef xola mela batan għandu jkun possibbli li, li sib eh, xogħol ieħor ieħor jena taw il possibilta li jitħarġu rridu u koll naraw xtibta xol ġdijt jista jiġi provduċ, xtibta strutturar mill ġdijt seħ kif is-soċjetà tista' tkun imħejjija l dawn il-possibilità. Jiena naħseb li l-aħjar approċ huwa li inti ġi tkun lestu preparat għal dawk l-affarijiet li jseħħu qabel ma jseħħu. U l-Kummissjoni ta' qabel iddeċidiet li ma tressaqx proposta leġislattiva imma rekomendazzjoni, aħna imma naħsbu li għandna bżonn naħdmu fuqhom dawn l-affarijiet impressjoni ġifiri li n-nisi jikun mħajja għal bidla għal numru ta' smaħra fejn nistaw namlu iktar informazzjoni, konsultazzjoni tal-ħaddima per eżempju. Jina naħseb li rridu aħna namlu analizi ċara, rridu naraw jekk hemm bżonn li namlu iktar tibdiliet u rridu nħarsu lejn il-kunċetti bażiċi. Xiddu najdu meta nitkellmu dwar konsultazzjoni u involviment imbagħad meta jkollna stampa ċara nistgħu naraw jekk għandna nħejju ruħna l-strutturar mill-ġdid jew jekk xi inresqu iktar leġislazzjoni. Rridu nistennew sakemm nirċievu r-riżultati tal-valutazzjoni mbagħad nistgħu nieħdu id-deċiżjoni tagħna għalija. Grazzi ħafna Teris Komodini, Kakija. Grazzi ħafna Signora President, Komissarju nominata. Duna fost il-prioritajiet politiċi tagħha il-Kummissjoni qed iktar importanza bil-ħolqien tal impigi u kabir. Inti kif se tkontribwixxi għal sistemi edukattivi sabiex toħloq il-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, inti bħala komissarju kif se tikkontribwixxi għal mobilità taż zazax għall-iżvilupp tal-ħiliet tagħhom u kif ukoll għal kemm għandhom opportunità jisibu posta xogħol. Imbagħad il-garanzija dwar iż-żgħażagħ li ġinfassa speċikament sabiex eh, tiġilet kontra l-qat fossi zazax. imma nafu li biss żewġ stati membri qed jużaw il-fondi sissa, imma aħna mhux qed il-problema mhux id-disponibilità tal-fondi, imma l-użu vera bil-mod ta' dawn il-fondi mill-istati membri se jkun l-approċċ tiegħek sabiex t-solvi din is-sitwazzjoni. Grazzi. Thank you well, mevrouw. Um, onderwijs en uh, arbeidsmarkt meer. Grazie signora Kakia. Iva l-edukazzjoni, suq ta' xogħol u l-bżonn li naqawhom dina kwestjoni ferm kruċjali u għanna nifukaw fuqhom dawna din il-kommissjoni. Rridu nagħmlu ħafna iktar mill-passat huwa simboliku li il-kompetenza għal edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni tal-adulti din il-komwet issa dinna il-kompetenza huwa qed taħt DG impjieg u dan ma punta tħassib l-edukazzjoni għandha x'taqsam ma' suq tax-xogħol u rridu aħna nżommu dana quddiem għajnejna. Aħna nafu, nafu li hemm xi nies involuti fl-edukazzjoni li ma tantx huma ħerqana u ma tgħidu li l-edukazzjoni xi ħaġa separata madwar taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni tal-adulti rridu aħna nassiguraw li jemm rabta aħjar ma' suq tax-xogħol u jiena naħseb li jekk mela inbidlu u nresqu l-affarijiet eh, taħt id-DG impig rridu naċċertaw li hemm iktar arfin iva il-fondi Il-bidu kien daqxej bil-mot, er, tajna l-opportunità l-istati membri sabiex irres u programmi diġa rċevejna xi ħaġa mill-Italja, minn Franza, jiena naħseb li u wkoll, l-Esta wkoll u Spanja tresqet programm imma dana issa rridu jkomplu jaħdmu fuq u hemm il-programmi ta' azzjoni li għadhom għaddejjin nippruvaw nagħmlu streamlining tagħhom u ovvjament se nagħmlu l-almu tagħna sabiex aħna nissiguraw li l-budget li huwa disponibbli għal perjodu ta' programmar li miss tuża u ħajintuża b'mod effettiv sabiex nkunu nistgħu naċċertaw li jkollna l-bidla strutturali. Maria Rodriguez għall-SND. Dan is-smieħ daqt se jintem u Sinjura Tyson għanna bżon li kolna impenji ċari minn għandek aħna ċerti li il-Kummissjoni Ewropea li jmissa tiġi ġudikata fuq il-ħila tagħha li tnaqqas il-qat, il-qat fost iż-żgħażagħ sabiex tnaqqas il-faqar u l-faqar fost it-tfal u sabiex tikkontrolla id-dumping soċjali. Aħna nemnu li inti trid tiġġielet għalhekk għal politika ekonomika li tappoġġa inti trid tiġġielet għal l-anijiet soċjali iktar b'saħħithom fl-Istrateġija Ewropa 2020 fir-rakkomandazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż individwali fil-pakett tal-politika industrijali ta' investiment ukoll u li jkun hemm għanijiet soċjali iktar b'saħħithom fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja iż-żona euro u għalhekk il-mistoqsija tiegħi il-kollegi tijak il-viċi prezidenti, specialment Dob Dobrovski u um, inti xse titlob minn għandhom? Grazzi, aħna rridu nitolbu għal riżultati. Iva, Alex, sa fejk jista' jkun irrid ikollna aħna għanijiet li nistaw inkejlu u rridu naraw li l-politika tagħna wassal għal xi riżultati. Il-mod kif ehm, Sur Juncker qed jantiċipa strutturar mill-ġdid għal il-kooperazzjoni bejn il-komissarji aħna mhux se naħdmu biss mingħajr weħedna mingħajr ma nħarsu lejn u mingħajr ma niddiskutu mal-kummissarji l-oħra. Kull membru tal-Kummissjoni l-ġdida impenjata li tamelek jamelek u kif se nikoperaw rridu nkunu nafu x'inhuwa il-programm tagħna. U missjoni tagħna li naċċertaw li nikkontribwixxu lejn politika li ħagġel u tejn li zazax jitlu fid-dinja tax xogħol. Rritu kun hemm strumenti differenti meta niġu biex nitkellmu dwar is-semestru Ewropew u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja jiena se nitkellem u nitħaddet ma' viċi President Messur Moskovici u eh, rridu nħarsu lejn l-indikaturi li sissa kienu sekondari u aħna dawn l-indikaturi soċjali għan għom fi analiżi iktar dettaljata u dawn se u ukoll rekomendazzjonijiet tal-kull pajjiż individwali. Jiena naħseb li dan huwa l-impenn u l-iktar importanti jena nista nassigurak li l-intenzjoni mek li jena naħdem fl-imkien ma l-istati membri jena se naċċerta li melek. Grazzi ħafna. Sena din l-mikrofonu l-Sabin Verhagen għal PPE u għal Kumitat Kulturali Kummissarju nominata. Dawk l-istati membri li jintroduċew is-sistemi ta' taħriġ vokazzjonali ta' spiss ikollhom livelli vera baxi ta' għad fost iż-żazax għalkemm eh, iva mhux dejjem idea tajba li eh, nikkupjaw l-idea tal-istati membri kollha għalkemm ikollhom suċċess minħabba s sistemi edukattivi differenti li għandmu, imma minħabba eh, li nafu li hemm rabta b'saħħitha bejn il- it-naqis tal-qat fost iż-żazax u t-taħriġ li naħseb li tajjeb li nikkonsidraw għam dawna. Inti applikam u ħatara fejn taħdem li l-pratika b'mod tajjeb l-Unjoni Ewropea tapplikaw bħala eżempju u waċċin ma l-pjanijiet tiegħek dwar l-edukazzjoni mhux formali, pereżempju fil- program Grundvik bi budget zaħir u inti kif se tippromovi l-edukazzjoni fost l-adulti u l-izvilup ta' soft skills li jiġu appoġġati ħafna mill-Fond Soċjali Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna s-sistema ta' edukazzjoni doppja diġa diskutejnija dan huwa strument importanti, dan huwa metodu li l-koll kemm aħna nafu li wera r-riżultati ferm tajbin huwa effettiv Iva dana u koll jien nis jitlu fis suq tax xogħol dawn jagħtu edukazzjoni tajba taħriġ tajjeb u dan jagħti aċċess is-suq tax-xogħol kif inti stess qed għandna situazzjoni differenti fl-istati membri differenti, ma nistgħux nadottaw skema waħda l-istati membri kollha, ma nistgħu nitalmu minn xulxin. U jiena naħseb li fil-programm Erasmus Iva huwa importanti li ikollna aħna edukazzjoni vokazzjonali u edukazzjoni tal-adulti ħalibek nis nużaw dawn il-fondi biex nasiguraw li l-imsieħba differenti mill-pajjiżi differenti jistgħu jiltaw, jgħidu kif huma qed jorganizzaw l-affarijiet kif jaħdmu fuq ir-reklutaġġ tal-allima x'inhuma l-aspetti pożittivi x'inhuma id-djufijiet u tajjeb li l-istati membri jiġu mħeġġa sabiex jinnovaw. Naħseb li jirridu aħna ninvestu il-flus dan huwa vera importanti, dan huwa investiment importanti, mhux qed nitkellmu biss eh, dwar fat li narraw kif qed isiru l-affarijiet fi stat membru daqshekk, dan jista' jkun utli ħafna u jiena favur ħafna dan it-tip ta' edukazzjoni. Ilna nafu li dina formola tajba, ma dawki il-pajjiżi li mhux qed japplikaw il-formula rridu raraw kif se taħdem u rridu nadattaw l-istrutturi tagħna sabiex dawna nadattaw. dwar l-edukazzjoni tal-adulti għanna problema bejn għasta ta' inizjattiva għanna l-budgets imma il-flus mhux qed jintefa għanna ftit nis biss eh, li għedin fil-edukazzjoni tal-adulti għanna mira ta' 15% imma kull manna 10% rridu naraw għalfejn hemm l-ostakli rridu naraw kif nistgħu nħeġġu l-istati membri sabiex dawna jkollhom iktar edukazzjoni tal-adulti, iktar edukazzjoni li jkun hemm aċċess għalija. U issa se nadig il-mikrofon il Veronika Loper bħala l-aħħar kellima mill-grupp tal-PPE. Grazzi ħafna, grazie Signora President, Sinjura Tyson. Pala l-axħar kellima għal-grupp tijaj jina b'mod publiku nixi ngħid li vera nilqa l-preżenza tiegħek hawnhekk f'dan f'din il-laqa inti um, inti tafhom sew il-kwistjonijiet u inti lesta li tiġilet għal dawk id-drittijiet ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli, inti ħata ċerta li għanerġaw um, uh, nieħdu triqiet tajba lejn l-istrateġija 2020 għalli bekk nistaw naddu għall-ekonomija iktar sostenibli kif intijiet fil-bidu jiena ferm kontenta li inti tkellimt dwar dimensjoni iktar soċjali għal-semestru Ewropew. Aħna nixtiequ naqsu l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-qat. Għalek, għandi żewġ mistoqsijiet jiena għalek. X'miżuri tista' tipproponi sabiex isaħħaħ il-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja l-Att Ewropew fuq eh, l-aċċess għal dawk in-nies b'diżabilità. Dan huwa għadwet jiġi tiġi jiġifieri x'inhu mal-pjanijiet tiegħek sabiex tħaffef dawn l-inizjattivi. Grazzi ħafna. Grazzi għal dik il-mistoqsija li dan il-semestru Ewropew namluħ iktar soċjali jew natuħ dimensjoni iktar soċjali. Jiena kemm il-darba ntenni l-punt li ixtiequ nimlu l dan irridu aħna naraw li għandna l-indikaturi soċjali it-tajba rridu aħna natu iktar importanza lil dawn l-indikaturi soċjali fl-imkien ma dawk ekonomiċi u rridu namlu xi ħaġa bihom ma mhux biżejjed li nafu x'inhu għaddej le rridu nieħdu azzjoni u mbagħad rridu ndaħlu s sejbit tana fi rekomendazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż nistgħu nagħmlu dan is-semestru iktar soċjali billi ninvolvu l-imsieba soċjali mill-bidu ġifiri minn meta jkollna il- l-istħarriċ annwali tgarret kabbir u dak dwar l-impijek u hekk kif nimxu lejn ir-rekomendazzjonijiet tal kull pajjiż individwali rritu aħna ndaħlu u naċċertaw l-involviment tal-imsieħba soċjali l-istati membri u koll rridu jħossu ruħom li huma s-sidien ta' dan il-proċess u rridu aħna nisimmaw u koll ħafna iktar li xurxin dwar in-nies b'diżabilità u l-ħtieġa li jkollna leġislazzjoni speċifika jiena konxja tal-fatt li hemm talba għalija kien hemm tip inizjattiva ta' ċittadini qabel ma nħolqot eh, uffiċjalment uh, il-Kummissjoni tistudja l-kwistjoni naf li servizzi qed jippjanaw xi ħaġa. Jiena vera ħerqana li najt nara din il-proposta ġalla darba tkun disponibli proposta mbagħad se titrasaq qudiem il-Parlament u nistgħu niddiskutu l-aċċess jew iktar aċċess għal persuni b'diżabilità u li noħolqu tip ta' suq interna li jom ġifiri għal prodotti, servizzi u għanna nassiguraw li jkunu jistgħu jieħdu prodotti irħas u iktar innovativa xek ikolna suq intern jew aħjar ikolna iktar kompetizzjoni u iktar possibilità ta' innovazzjoni u dan jista' jkun ta' benefiċċju għan nies b'diżabilità. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja l-membri kollha ta' dan il-Kumitat, kif ukoll tal-Kumitat l-oħra li ħejjew għal dan smiħ li ilhom jifformulaw il-mistoqsijiet, dawn il-mistoqsijiet kienu vera interessanti. Issa nixtieq nistiden il-kummissarju nominata sa biex tamel stqarrija għasira ta' illu xi erba jew ħames minuti u tista' taj dawk l-affarijiet kollha li ma ġejtx permessa tajdhom meta kellek bżon twieġeb għal mistoqsijiet komplikati fi uh, żewġ minuti miss. Għalek uh, jekk jogħġbok Sinjura Tyson, inti għalek uh, tista tala dan is-smieħ. Thank you, Chair. Honorable Chair and uh, dear members. Membri, kollegi, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet kollha li intom qajjimtu u l-iskambju tajjeb ta' idejat Jekk jiena nikseb l-appoġġ tagħkom u l-fiduċja tagħkom dawn il-klim tiegħi ħajsiru r-realtà. Jiena waqt dan is-smieħ provajt nagħtikom id ta' din l-azzjoni x'tista' tkun flimkien magħkom mal-istati membri li msieħba soċjali l-Kummissjoni l-ġdida tixtieq tinvesti fil-kupru ekonomiku, tixtieq tkattar u tħaddan l-impiega aħna nixtiequ nejnu l dawk li qed ifittxu x-xogħol jitlu fid-dinja tax-xogħol sabiex uh, huma wkoll jizdidu l-mobilità tagħhom il-ħiliet tagħhom aħna nixtiequ naxertaw l-aħjar protezzjoni soċjali possibbli kemm għal dawk in-nies li qed jaħdmu dawk li le u rridu aħna nsaħħu ġida kontra l-faqar. Aħna lan sana ħajkun li jkollna kundizzjonijiet B'saqħithom u tajbin ta' xogħol aħna se niġildu kontra dumping soċjali u abużi oħrajn u aħna se niġildu għal l-opportunitajiet indaqs u ġusti fuq suq ta' xogħol. Dawn huma l-anijiet li huma ċari li aħna se nfasslu għalija mela jiena nixtieq sabiex nikseb dawn l-għonijiet se nisfrutta l-istrumenti kollha dispożizzjoni tagħna il-Kummissjoni se timmobilizza xi 300 biljun euro għal ħolqien tal-impjirgi ma taħt il-budget tiegħi, jiġifieri xi 10% tal-budget totali tal-Unjoni Ewropea jiena se niffoka il-fondi kollha disponibbli fuq l-anijiet li għadni kif id-diskrivejt, ġifiri l-ħolqin tal-postijiet tax-xogħol, is-sisiħ tal-protezzjoni soċjali u l-ġlida kontra l-faqar. Il-garanzija għaż-żgħażagħ din tkun fost l-ikbar prioritajiet tiegħi u jiena nixtieq li dan l-istrument jiġi implementat biskib mill-Istati Membri kollha mingħajr domin blan li kolna r-riżultati li nsaw nkejluhom u li jibqaw maħna. U il-reformi meħtieġa jridu jisiru fl-istati membri u koll dawna u l-istati membri koll ħajġu ġudikati fuq il-performance soċjali tagħhom. Kollegi, il-Kummissjoni l-ġdida għandha l-ambizzjoni li tagħmel dan b'mod faqda fi spirtu ta' għaqda iftaħt it-mexxija ta' Jean-Claude Juncker u ħanamlu dan ukoll flimkien ma' dan il- Parlament Ewropew bħala msieħeb imma ovvjament flimkien ma l-istati membru l-partijiet interessati wkoll aħna nafu li għandna sfidi kbar qudiemna u nistgħu aħna niksbu suċċess biss jekk naħdmu u naħsbu wiċċna ma' dawn l-isfidi flimkien. Jekk ħames snin oħra nistgħu naraw li l-Ewropa għandha iktar postijiet ta' xogħol u inqas faqar u mbagħad u f'dak iż-żmien biss li nkunu nistgħu naraw li vera għamilna xaġa differenti għan-nies u kif fettilkom jiena fil-istqarrija tiegħi inizjali l-Ewropa jadwar in-nies. Grazzi għal kooperazzjoni jiena ħarqana li nikkoopera ħafna magħkom. Grazzi. Once again, thank you, uh, Madam Tyson. And Grazie ħafna Senjura Tyson, nixtieq nirringrazzja l membri kollha li ħadu sem f'dan is-smieħ il-laqa tal-koordinaturi. Din il-laqa se sir in kamera sabiex is jieġi jiġi evalwat mis-sija sa satin fis-sala ASP 5G 2 koordinaturi mela laqat tal-koordinaturi għall valtazzjoni ta' dan is-smieħ fis-nissija sa' satin fi ASP 5G 2. Grazzi lil kulħadd.